Okay, if members could take their seats, uh, good morning um, and uh, welcome back to our first. Grazzi. nil ma għall-ewel laqatana wara il sajf Nibdew bil-formalitajiet, l-adozzjoni tal-agenda. Namel avvizi tal-President wara li eh, nalqu bil laqa mal-President tal-Eurogroup. Nassubi li l-agenda hija approvata, grazzi. Napprovaw ukoll il-minuti tal-laqa ta' 8 sa' 9 ta' Lulju daw ġew approvati, ġew li lilkom pas-soltu, grazzi. Issa nistgħu ngħaddu għal smieħ mal-President tal-Eurogroup. Dan huwa parti mis-serje ta' dialogu ekonomiku ta' kambju ta' opinjonijiet u nfakkar lill membri li qed nifukaw fuq il- country specific recommendations fis semestru Ewropew u dan l-eżerċizzju huwa mirat biex jiddiskuti l-sfidi fiskali uh, u rakkomandazzjonijiet għal żona euro l istati membri taħt il-semestru tal-2013 li il-Kunsil adotta f'Lulju. U ser nisimaw minn naħa tal-Ministru fuq din il-kwistjoni. Dinja t tielet żjara flikon u ġi għal żewġ dialogi regolari u eh, żjara ekstra fuq is-sitwazzjoni ta' Ċipru nilqawk mill-ġdid qed issir isek ħabib antik tan hawnhekk. Issa nadilek il-kelma biex tibda bil-kumment inizjali tiegħek fuq il-country specific recommendations. Grazzi ħafna, Senjura President, membri onorevoli, grazzi tal-opportunità li tajtuna biex namlu skambju ta' opinjonijiet f'din id-darba fuq l-implementazzjoni tas semestru Ewropew u il-Country Specific Recommendations għal duna Euro ma' ġenerali fl-ewwel laqgħa tiegħi fil-kumitat tagħkom jiena qedtilkom li nixtieq nimxi l-bot mill-crisis mode management għal eh, approċċ iktar strutturali ta' riformi meħtieġa biex inkunu nistgħu nsaħħu l-ekonomija tagħna il-funzjonament tal-ekonomija ta' żona ewro. Aħna għatfadlilna ħafna x'namlu u għedin nimxu l-bot mill-krizi għal dibattitu ktar strutturali. Il-Euro Area um, Specific Recommendations ġew approvati uh, fil-Eurogroup qabel is-sajf u ġew um, aċċettati b'mod unanimu mill-Istati membri u jiffukaw fuq kwistjonijiet għawlenin fejn l-azzjoni għada kritika. Eh, ta' min u minn dawn ir-rekomendazzjonijiet l-ewwel net L-ewwel rakkomandazzjoni kienet biex insaħħu il-surveillance framework applikabli għall-Istati Membri tal żona Euro u li nagħmlu u nikkoordinaw riformi nassiguraw il-koerenza tal-politika ekonomika u t-tieni kienet li nagħmlu mudraġġ u nikkoordinaw il-politika fiskali tal-Istati Membri tal-Zona Euro biex bekk ikonna uh, Growth Friendly Differentiated Fiscal Policy u it-tielet rekomendazzjoni kienet li nassessjaw ir-raġunijiet wara rigward ta' differenza tal-lending rates mod partikolari għal SMEs u l-konsegwenzi tal-fermentazzjoni ta' swieq finanzjari biex nkunu nistgħu nelbu dawn ix-xejriet. Ir-raba rekomendazzjoni kienet titratta il-balance sheet repair. Ir-rekomendazzjoni kienet biex tippromovi iktar balance sheet repair fost il-banek u bħala mezz ta' kif mm, nerġaw natu eh, self normali fl-ekonomija reali. Il-ħames rekomendazzjoni jienet titratta eh, pjanijiet gbar ta' ekonomiċi, ta' riforma ekonomika, u tajt li għandha tingħata priorità l-koordinazzjoni tal exante ta' riformi ekonomiċi gbar fl-Stati membri. U il-ħames Is-sitt rekomendazzjoni kienet li nindirizzaw il-konsegwenzi tal-kriżi mod partikolari il-qat fost iż-żgħażagħ. Dawn ir-rekomandazzjonijiet huma konsistenti mal-prioritajiet tal-Eurogroup u jiena nemmen li il-ġa hemm eh, building blocks biex nkunu nistaw naħdmu fuq implementazzjoni ta' suċess, il leġiżlazzjoni ta' six-pack ta' sikura iktar, koordinazzjoni ekonomika u fiskali f'kol sorveljanza l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari importanti għad-żona euro eh, hija huma l-iżbilanċi eh, proċedura tal-iżbilanċi tal-makroekonomiċi l-Unjoni Ewropea qed eh, ta' analizzat sew l-Alert Mechanism reports u reviews dettaljati tal-istati membri individwali fejn l iżbilanċi ġew identifikati. Aħna u kol se namlu materaċ mill-qrib biex nirranġaw l-izbilanċi f'pajjiżi fej kienem zbilanċi kbar. Dan il-proċess jadem fuq eh, l-aġġustamenti fl-ekonomiji tagħna u l-importanza li nżommu l-momentum tal-product labor market reform din hija xaġa ċara. Il-leġiżlazzjoni ta' Tupek daħlet fis seħħ wara li dawn ir-rekomendazzjoni ġew abbozzati u dan ser ikun ċentrali biex ikun hemm eh, sorveljanza eh, imtejba tal-fiżona euro id-draft budget issa qegħdin jiġu preparati fl-istati membri bbażi ta' forecast indipendenti u dawn se jiġu analizzati mill-Kummissjoni fid-dawl tal- il-rekomendazzjonijiet speċifiċi tal-pajizi. Fir rigward tal-excessive deficit uh, procedure targets jekk ma jkunx hemm compliance mal-patta kabilu stabilità, l-istat membru ikkonċernat jista' jiġi mitlub li jagħti um, pjan revedut din il-ħarifa. Se nassigura li l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea fuq eh, l-abbozz tal-budget u l-implikazzjonijiet ta' żona euro ser jingħataw konsiderazzjoni mill-Eurogroup. Jiena qed nippjana li niddiskuti dawn mal-Ministri f'laqgħa tal-Eurogroup dedikata lil dan is-suġġett f'Novembru l-opinjonijiet tal-Eurogroup għal daqstant jistaw jittieħdu jistaw jihdu konsiderazzjoni uh, wara li l-budget nazjonali jiġu finalizzati qabel it-tmim is-sena li faċilitar ta' self għall SMEs biex nipermetu l li għamlu investimenti uh, u jibqa kompetittivi għa priorità kważi fil-pajzi kollha tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha. U mhuwiex segret li SMEs ta' suċċess huma ċentrali fir rigward tal-kupru u tkabbir ta' u wara l-capital eh, increase li kienem fil-rebbija, dan jista jippermetti li kunem iktar appoċ l-SMEs fl-Unjoni Ewropea kollha. Eh, grupp ta' esperti ta' livell oli ġimniedi eh, f'Mejju biex jaħdem fuq l-infrastrutturi ta' finanzjament tal-SMEs u jiena ħerqan li nar rakkomandazzjonijiet li ser ikunu fuq l-agenda probabilment tal-Ecofin ġewwa Vilnius iktar um, passim mill-Bank ta' Investiment Ewropew f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew biex jiraw kif il-finanzjament jista' jitjieb għal SMEs dawn huma affarijiet punti li nilqawhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet dawn il-punti ser jkunu wkoll fuq l-aġenda tal fin Settembru. Dawn l-inizjattivi ser jagħmlu kontribut importanti biex jindirizza l-isfidi tal-SMEs u huwa permezz Unjoni Bankarja li nistgħu nassiguraw stabilità fuq medda twila ta' żmien tas-settur finanzjarju u nistgħu nwafqu l-frammentazzjoni tas-suq finanzjarju u nippermettu mill-ġdid li jkun hemm eh, self normali tal-banek biex jerġa' jibda il daqsant rrid namlu progress fuq id-dossiers kollha marbutin mal-Unjoni Bankarja. Is-Single Rule Book, il-regolamentazzjoni mtejba u eh, supervizjoni iktar imsaħħa ma jistgħux jistennew, il-ftejn fuq is-CRD4 kien pass eh, pożittiv din direzzjoni jista' jassigura li l-banik ikollhom fondi eh, biex jilħu jil telf potenzjali. Jena nħoss li nistgħu naħdmu flimkien mal-Presidenza tal-Ekofin biex bekk ikun hemm eh, progress biex niffinalizzaw il-Bank Resolution Recovery Directive kif ukoll id-direttiva tal-iskemi tal-garanzija tad-depożitu. Eh, tkun il protezzjoni tal-mina ħala 16 minn eh, bailouts li huma wis din ħaġa essenzjali. Irridu nispeċifikaw li ma stakeholders jistgħu eh, jipparteċipaw fir-riżoluzzjoni ħsar ma stadju. Huwa importanti li il- single uh, supervisory mechanism, il-leġizlazzjoni tal-SSM tiġi adottata implementata sena d-dieħla il- il-Bank Ċentrali Ewropew li qed jieħu supervizjoni tal-ikbar banek eh, ser jassigura l-implementazzjoni ta' single rule book huwa konsistenti fl-istati membri kollha konċernati. Dan jista' jsaħħa il-fiduċa u effiċenza meta nittrattaw każijiet transkonfinali. Din hija xi ħaġa indispensabbli għall kupru ekonomiku taż-żona euro. Qabel ma l-SSM isir eh, titol fisse il-kooperazzjoni mali BA ser ikun hemm ehm, assessjar mal-banek jekk ir-riżultat ta' dan il-banek juri li jkun hemm shortfall fil-kapital il-prinċipju li dawk li benefikaw mill-risk taking tal-banek eh, għandu jiġi applikat. Jena kont grat li f'Ġunju l-Eurogroup eh, laħaq ftejim fuq il-fatturi ewlenin tal-ISM Direct Recapitalization Instrument waqt li id-dettalji finali tal-istrument issa jistaw jieġu finalizzati la darba il-BRRD jieġi finalizzat. Urna siguraw li bħala l-axħar rizorsa dan jiġi applikat qabel single uh, eh, resolution mechanism jibda jaħdem jidħol fis seħ Single resolution mechanism huwa pass l-aħħar pass li għandu jittieħed fil-proċess tal-SSM. Għanna proposta konkreta u demna x-diskutu din regolamentazzjoni ti proponi t sabilixi uh, eh, Single Resolution Board u Single Resolution Fund mhuwiex segret li id-diskussjonijiet fuq din il-proposta jafu jkunu ta' sfida għal daqsant ma' nix nitilfu il-mira ta' rridu mekanizmu biex nassiguraw li kunem rezoluzzjoni fuqta fuq rezoluzzjoni li fallew mekanizmu biex innaqsu l-ispejs ta' rezoluzzjoni biex innaġu l-proċess u biex niproteġu l-kontribwenti membri onorevoli, Sinjora President, qabel ma nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom nieħu l-opportunità biex ngħid ħaġa dwar il-programm tal-Greċja li eh, ġie diskuss mod intensiv eh, fil-medja matul is-sajf. Is-sitwazzjoni hija kif ġej l-aħħar reviżjoni tal-programm tal-Greċja saret fl ulju u konkludejna li l-programm kien on track u li s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż qed titjieb L-ekonomija tal-Greċja hija mistennija li tmur jerġa' jkollha tkabbir fil-bidu sena dieħla u l-awtoritajiet tal-Greċja tagħmlu progress kbir f'ċirkustanzi diffiċli biex bekk jerġgħu jsaħħu is-sostenibilità fiskali u biex jimplementaw riformi strutturali biex itejbu l-kompetitività tal-ekonomija. Iżda hemm bżonn ta' iktar progress mod partikolari fil-qasam ta' eh, public sector reform u l-riforma tal-amministrazzjoni ta' taxxa ir-revizjoni eh, ta' tini program ta' Grecia se jisir dan ix-xar u la darba dan jiġi finalizzati konna revizjoni eh, vizjoni tal-programm kollu, kif ukoll il-finanzjament tal-programm preżenti u dan ser ikun fuq l-aġenda tagħna fi xar id-dieħel u niffinalizzaw din il-parti tal-proċess f'Novembru. Fi ta' tilet program, tal-tiġa ta' tilet program għal Greċja, minkejja il-progress riċenti, il-problemi tal-Greċja mhux ser ikunu solvuti totalment sal-2014 u realistiku li nasumu li eh, iktar rapport ser ikun meħtieġ li l-in minn dan il-programm. F'dan il-kontest, l-Eurogroup għalet biċċar li uh, u impenjat bisje li jati appoċ kif suppost l-Greċja matul il-programm prezenti u li l-in minnu eh, sama il-Greċja tikseb mill-ġdijt il-Market Access dan irridu ovvjament jimxu skont il-kondizjonijiet tal-programm u nistgħu nkunu f'pożizzjoni nevalwaw dan matul l-2014. Fl-aħħar kien hemm ħafna spekulazzjoni fl-istampa, fil-medja dwar il-bżonn ta' inqas naqis fid-dejn. L-Eurogroup infakkarkom jisa e, sena l-oħra li jkun hemm iktar miżuri bħal per eżempju tnaqis fir-rati ta' interess fuq il-Greek Loan Facility u il-kofinanzjament ta' fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea jekk il-Greċja tilħaq ċertu kundizzjonijiet preċiżi il-kondizjonijiet preċiżi imsemmija dak iż-żmien kien li tilħaq uh, surplus primarju annwali u implementazzjoni sħiħa tal-kondizjonijiet fil-programm. Aħna mhux ser inkunu f'pożizzjoni li nassessjaw jekk dawn il-kondizjonijiet intlaħqux biss sa April tas-sena d-dieħla. Dan it-timeline u bilna fuq f'Diċembru li għadda. F'April, l-iktar kmin nkunu nistgħu nassessjaw il-progress fil-programm kif ukoll l-iżvilupp tal-sostenibilità tad-dejn spekulazzjoni f'dan l-istadju mm, mhux setejn. Grazzi sinjuri, grazzi tal-attenzjoni tagħkom u jiena les li nisma' l-mistoqsijiet tagħkom. Uh, <coughs> thank you very much and thank you for uh, that, that wider overview of some of the issues. Um, I can uh, tell you that we are uh, expecting still to be able to vote. Grazie tassew. Ser nkun nistgħu nivvutaw dwar l-SSM il-ġimgħa diħla fi Strasburgu u aħna qegħdin nistennew għat-test aħħari dwar il-skambju ta' informazzjoni li kien hemm mal-Bank Centrali Ewropew iżda avanzajna mhux ħażin dar rigward U aħna u koll edin navanzaw fi trilogi dwar il-direttiva ta' risoluzzjoni bankarja kena t-tieni trilogu li sar il-biraħ u ser nirapportalkom dwar u aktar tard illum. Parti importanti dwar l-SSM Ja dwar il-reviżjoni ta' kwalità tal-assi li suppost dal-waqt ser issir jiena smajta jdut illi kien hemm xi pressjoni kontra l-involviment ta' settur privat jew inkella kontra illi jkun hemm eh, l involvement sħiħ ta' settur privat f'ċertu osma. Ma nafx forsi għandek xi idejat dwar dan, x'taħseb dwar dan ġie diskuss fil-Eurogroup jew għandek xi fema personali diġà. Il-fema tiegħi u tal-membri naħseb li hija dik illi l-arena internazzjonali qed tistenna illi din tkun dan ikun involviment ta' settur privat, involviment profond u sħiħ sabiex inkunu nafu x'inhi situazzjoni attwali x'inhu l-irbit li hemm bħalissa nkunu u wkoll nimxu l qudiem sabiex nirnexxu. Dan neħtiġuħ. Aħna maħniex nitfaw daw l-ikra fuq l-ECB imma l-swieq internazzjonali hekk qed jistennew. Forsi tista' tikkummenta xi ħaġa dwar dan ukoll qabel ma ngħaddu għall-iskambju ta' femiet. Grazzi tassew, President. Jiena naħseb li huwa kruċjali illi sabiex nagħmlu nibdew fuq siq tajba bl-Unjoni Bankarja il-sena d-dieħla meta l-CB jibda il-ħidma ta' supervizjoni tiegħu aħna hemmhekk neħtieġu evalwazzjoni bir-reqqa tal-balance sheet tal-kont finanzjarju. Ġifiri l-stress test u l-kwalità l-revizjon tal-kwalità tal-assi li jsir mill-ECB u mill u ukoll. Nixtieq naġa ntenni din tkun xi ħaġa bir-reqqa u m'hemmx eh, ma jridx kunem hemm dubju dwar il-kwalità, reviżjoni tal-kwalità u essenzjali illi diġà għal raġuni prattika Edin naraw li għanna ħafna x'namlu fi żmien sena u neħtieġu iva l-involviment ta' settur privat u bekk anke mill-punt di vista prattiku ikun kruċali li jkollna l-involviment ta' settur privat. Aħna dan ma ddiskutejniex għalissa fl-Eurogroup. Jiena naħseb illi l-mod ta' kif n norganizzaw l-evalwazzjoni tal-rendikont finanzjarju għandix tkun kwistjoni ta' kwistjoni politika imma xogħol għandu jsir birre u m'hemmx ma rridux li jkun hemm xi dubju fuq il-kwalità. U importanti illi bl-Unjoni Bankarja nibdew fuq is siq tajba. Grazzi tas-sew serraħt inna moħna b'dak li għadek kemm tejtu jina zgura żgura illi il-kollegi hekk jaħsbu. Issa ngħaddu sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet għandna xi membri ġodda li ser jieħdu sem ħanfakkarkom x'inhu mar-regoli għandkom slot ta' ħames minuti għal mistoqsija u tweġiba. Jon inkella għal mistoqsijiet u tweġiba. Jekk eh, ser tieħdu ħames eh, minuti biex toqgħodu tawluha mhux ħar tiġibu tweġiba imma jekk tkunu fil-qosor u punġenti żgur li jkollkom mistoqsija tweġiba huwa fidejkom illi ta' il-ħin. Jekk iddumu tgħidu l-mistoqsija tagħkom ikolkom imbagħad weġiba ta' 30 sekonda u tistennewx ħafna. Il-Ġermaniżi soltu jinqalaw hawnhekk. Issa għandna l-onorevoli Corin Vertmen kol fisem il-PPE. Grazzi bħala rapporter dwar is-sixpack jiena nixtieq nirringrazzjak għal mod ta' kif inti qed terfa' responsabilità sabiex jiġu implementati CSRs għaliex ir-riformi huma kruċali għal riforma ekonomika u l-postijiet tax-xogħol. U din il-ħarifa għandna fażi pjuttost eċitanti fejn il-Kummissjoni ser tevalwa il-budgets tal-Istati membri u dan jinkludi l-budget tal-Olanda. Eċaġa tajba li nisimgħu minn għandek li inti flimkien mal-Eurogroup qed tinvolvi dawn ir-rakkomandazzjonijiet u tqis dawn ir-rakkomandazzjonijiet fir-rigward tal-budget għaliex ir-riformi ekonomiċi huma kruċjali hawnhekk. Issa l-mistoqsija tiegħi dwar l-Unjoni Bankarja. Din is-sena qabel tibda supervizjoni tal-ECB inti diġà tkellimt dwar ir-reviżjoni tal-kwalità tal-assi din m'għandix tkun ċaġa politika, imma kif ser tiżgura li din ir-reviżjoni tkun indipendenti? għaliex dak huwa dmir tiegħek illi tiżgura li din tkun reviżjoni tal-kwalità tal-assi indipendenti. U x'jiġri jekk il-bank joħroġ bin-nieqes? Hemm pjan għal rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek imma dan meta ser jitwettaq u meta ser jiġi użat dan it-tip ta' pjan, għaliex inti demet l-investituri jridu jħallsu. Dan kif ser jiġri? U meta Li jessem ser tintuża f'dawn il-każijiet jiena favur illi konna din il-backstop li nagħmlu hekk, imma meta ser jiġri dan. L-aħħar mistoqsija tiegħi dwar l-SRM, il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Jiena kuntenta li inti tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għaliex inek interpretajt il-kummenti tiegħek. Iżda, fil-mezzi ta' xandir u l-opinjoni pubblika qegħdin naraw illi wieħed mill-ministri l-aktar importanti tal-finanzi huwa fil-verità kontra il-parti unika tal-SRM. Imma dan huwa mekanizmu uniku ta' riżoluzzjoni huwa kruċjali kif qal il-President huwa pilastru kruċjali tal-Unjoni Bankarja. Inti taħseb li tista' tgħaddi il-proposta tal-Kummissjoni wkoll fl-Eurogroup u fil-laqa tal-Ministri fl-Ekofin. Wortman voor uw vragen. Ehm, Grazie. Ser inkompli bl-Inglis, ma tkomx żant tal-headphones. Kifet tajab ħafna bħala Eurogroup uh, ser għattaw ħafna ħin f'dawn ix-xhur f'da xhur li jmiss mod partikul f'Novembru fir-rigward tal-country specific recommendations nagħmlu reviżjoni u se publikaw il-konklużjonijiet u konklużjonijiet ta' diskussjonijiet ta' f'Novembru. Issa dwar l-Unjoni Bankarja. Ħafna mill uh, building blocks tal-Unjoni Bankarja u ma' diskussi u negozjati fl-Ecofin u bejn il-Presidenti tal-Ekofin u il-Parlament il u l-Kummissjoni u l-element ewlieni u l-interess ta' zona euro ovvjament huma kbar ħafna f'dan il-proġett se jkun hemm kooperazzjoni sieħa bejn l-Ekofin u l-Eurogroup. ser nsaqsi l-Bank ehm, Ċentrali Ewropew u l-President biex jinformana kif il-Bank Ċentrali jrid jorganizza il-proċess tal-assessjar tal-balance eh, ehm, sheet. U jiena naħseb li iktar ċarezza dwar dan għal dawk kollha konċernati eh, hija kruċali din kwistjoni ta' fiduċja rridu nafdaw dan huwa proċess li ser isir b'mod indipendenti u b'mod b'kwalità għolja ħafna. Minix ċert eżattament fl-imma stadju l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew jista' jinformana kif dan kollu jista' jiġi organizzat iżda nisper li jkun dal-waqt. Dan il-proċess, il-konklużjoni jaf tkun li banek individwali ser jkollhom bżonn ta' rikapitalizzazzjoni l-ordini ser tkun ek li l-bank l-ewel ser fittex għal mezzi ekstra finanzjari uh, uh, jew fl tal-kumpanija għal stanti għal responsabilizza tal-bank qabel ma jkunem ebda tip ta' użu ta' mezzi pubbliċi il ehm, stated rules ridiġi jiġu applikati li bħalma tafu minn din dan is-sajf ammont minimu ta' bejlen għandu jiġi applikat. Umbat jaf ikun hemm eh, National Resolution Funds f'ċertu pajjiżi dawn huma disponibbli. Jaf ikun hemm National Backstops ukoll jekk meħtieġ. Iżda dan huwa kollu fi stadju tranzizzjonali użu dirett ta' direct recap f'din il-fazi tranzizjonali, din il-fazi tal-asset quality review, ser uh, eh, itkun diffiċli ħafna. Per eżempju, għadna mill-kondizjonijiet tal-użu ta' direct recap mill-ISM, hija li il- eh, xol supervizorju tal-Bank Ċentrali Ewropew ġa beda u um, anzi ser, ser jibda fottubri ta' sena d-dieħla. irdu nkunu nafu meta dan jista' jiġi applikat u f'dan il-każ hemm ċertu kundizzjonijiet, waħda mill-kundizzjonijiet hija pereżempju fuq order ta' bejlen kif imsemmi fil-BRRD u dawn ġa ser jiġu applikati. Għaldaqstant, da cap huwa instrument li huwa disponibbli ser ikun eżattament lej l-aħħar tal-possibilitajiet kollha u hemm ta' kondizjonalitajiet riġidi li għandhom jiġu applikati l-ewwel. Grazzi. Tajjeb, dan jipermetti għal follow-up iktar tard, issa naddu għal is-Sinjura eh, Ferreira. Se nitkellem bil-Portugiż. Um, muito obrigada por estar mais uma vez entre nós. Grazzi. Tali hija tawnek magħna mill-għal darb'oħra. Grazzi, tal-lija unek mana. Għandar boħra. Mistoqsija tiegħi għaj din hija marbuta mal-istadju l-ġdid tas-semestru Ewropew. Iktar domandi minn posti fuq il-pajjiżi. Il-verità hija din li sissa rekomandazzjonijiet li nħarġu ma kisbux il-forecast goals aħna fallejna mod permanenti fir rigward tal-istimi tagħna ta' tkabbir, tal-impjiegi, eh, tad-dejn. U din hija xi ħaġa li tiddemoralizza lil pajjiżi u lil nies li segwew ir-rekomandazzjonijiet mill-qrib ħafna. U l-investituri U l-withdrawal tal-investituri u pajzi għandhom ċertu eh, mistennijiet. Pero eh, spiċċaw dik li għam sejħar storage session. Issa, l-mistoqsija tiegħi din, bil-poteri l-ġodda ser ikonna assessjar mill-qrib tal-kwalità ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li mbagħad jiġu imposti fuq pajjiżi u dan jiddependi fuq ir-riżultati effettivi u mhux ir-riżultati teoretiċi li r rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuqhom u nixtieq nkun naf jekk hux ser ikonna analiżi eh, dettaljata fuq il-lat ta' domanda tal-Unjoni Ewropea edin naħdmu fuq il-lat tal-provista bħalissa. Jekk ħafna pajjiżi bħalissa għandhom politika ta' reċessjoni, anke dawk il-pajjiżi li għandhom is-surpluses, id-domanda minn fejn ser tiġi mhuwiex f'xarejn jew tlet xhur iżda fiktar fejn inti tista' tkun se tiddiriġi mill-ġdid l-idea kollha tas suq intern u għal daqstant fil-qosor ser jkollna inqas affarijiet drammatiċi, inqas emozzjonijiet u iktar kwalità fir-rakkomandazzjonijiet jew le din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija malajr nixtieq instaqsi dwar id-dejn tal-Istati Membri. Il-problema da ma ġiet solvuta u ma titrattax biss lill Greċja. Id-dejn żdied għaliex ir-reċessjoni interna waslet għal iktar tkabbir. Għandkom xi pjanijiet għal bidla f'dan kollu u nixtieq nkun naf jekk jekk il-problemi li jen fis soċjetà u s-seri waslu mux s-seri waslu l-iktar problemi, grazzi. Um, thank you very much, uh, Ms. Ferreira. Grazzi tassew, onorevoli Ferreira, għal mistoqsija tiegħek. L-ewwel mistoqsija dwar il-kwalità ta' rakkomandazzjonijiet. Ir-rakkomandazzjonijiet ġew diskussi fl-Eurogrupp qabel is-sajf. Jiena ma naħsibx illi intom tistgħu tgħidu illi rakkomandazzjonijiet ta' qabel ma kinux ta' kwalità tajba għaliex aħna għadna ma ħriġniex mill-kriżi aħna qegħdin nħorġu mir reċessjoni l qabel kollox imma irdu nkunu onesti hawnhekk. Merdux neħbew wara subajna meta nevalwaw il-kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea bħala kriżi illi huwa aktar diffiċli wieħed isib tarfa u hija aktar fonda. Imma issa qegħdin noħorġu mir reċessjoni f'ħafna pajjiżi u bekk ma naħsibx li aħna żgarrajna Ħafna mir-riformi kienu meħtieġa fil-pajjiżi differenti, riformi skont il-pajjiż imma kollha għandhom lan li modernizzaw l-ekonomija tagħna, l pajjiżi jsiru aktar kompetittivi fost l-oħrajn dawn ir-riformi jridu jibqgħu javvanzaw, jimxu l qudiem Hemm forsi min jista' jgħid li ma tantx sar progress, imma din mhix minħabba l-kwalità ta' rakkomandazzjoni, rakkomandazzjonijiet, imma minħabba l-implementazzjoni u l-progress li sar. Issa fejn huma involuti il-budgets. F'termini tekniċi naraw illi sar ħafna progress, id-deficit eh, tal-budget tal budgets tnaqqas f'ħafna pajjiżi u kifet sew inti kien hemm prezz qares soċjali illi wieħed kellu jħallas sabiex dan jinkiseb. F'din l-aħħar, dan l-aħħar sitt xhur rajna li l-Kummissjoni ta' aktar ħin lil ċertu pajjiżi minħabba reċessjoni u allokatilhom aktar ħin sabiex huma jilħqu il-miri baġetarji tagħhom. Bekk kien hemm bidla fir-rakkomandazzjonijiet bidla fil-miri fir-rigward tal-deficits baġetarji. l-aħħar mistoqsija, id-dejn, id-dejn ma rajja kumula, jakumula f'termi ta' prezzijiet, u huwa diffiċli illi wieħed jifdih dan id-dejn. Din hija sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi għandna d-dejn illi ola mola smewiet u qegħdin nistennew li ċertu pajjiżi taħt programm ser jibqa' jola aktar, jiżdied aktar. aktar u rridu nippruvaw nibdew noħorġu mir reċessjoni sabiex innaqsu id-dejn. Imma dan mhux minħabba l-kwalità ta' rakkomandazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet, imma wis probabbli minħabba l-kwalità tal-implementazzjoni. L-Onorevoli Silvi Gulaħ sem l-Ardler. Grazzi, President, Ministru, Onorevoli Ministru, grazzi tal-li. Tinsab fostna l-lum. Natuk merħba u jina napprezza dak illi jintiet u dan jorbot ma dak li qalet l-Onorevoli Fortman Kol u dan mux minħabba li aħna ħadna eh, parti mill-fitfassil eh, ta' rakomandazzjoni. Imma aħna narfu li hemm problema bl-implementazzjoni fl-modi wkoll kien hemm problema bir-regoli li ġew adottati b'mod konġunt l-Eurogrupp hawnhekk għandu rwol deċiżiv x'jaqdi li f'ċertu pajjiżi dan jinkludi Franza sfortunatament hemm tendenza li wieħed jgħid li l-Kummissjoni qed timponi l-affarijiet fuq il-pajjiż. Il-Kummissjoni għandha setat eċċessivi imma dawn is-setat jingħataw mill-Parlament u mill kunsill dan huwa parti mir-rwol tal-Kummissjoni. Aħna napprezzaw li l-Kummissjoni qed taqdi dan ir-rwol. Eh, b'mod aħjar u bċertu reqqa issa meta mqabbel ma dak li kien isir fl-modi, inti għandek rwol politiku fl-Unjoni Ewropea li turi lil persuni dawn il-proċeduri komuni huma importanti. Punt ieħor l-ordni tal-prioritajiet dawn il-prioritajiet li inti semmejt huma ta' siwi, huma relevanti, imma jiena qed nibża illi inti għaliex inti semmejt il-qatfost iż-żazax fl-aħħar biss ta' diskors tijak għanna ġenerazzjoni mitlufa ta' zaza u dak kollu li qegħdin nippruvaw namlu ser jider bħala xi ħaġa illeġittima u ma tantx ser iċabċbunna għal dan fl-elezzjoni li ġejja. Mistoqsija oħra, x'tista' tagħmel fil-prattika u x'għandek f'moħħok illi tagħmel sabiex tiġġieled kontra l-frammentazzjoni tas-swieq f'termini ta' rati tal-interess Għalix ovvjament hemm differenzi bejn ir-rati tal-interess, imma dan dawn id-differenzi jinbidlu fi problemi ta' kompetizzjoni fis-suq intern. Inti tkellimt dwar il-grupp ta' ħidma ta' livell oli u li dan kompli l-ħidma tiegħu ma kif jinsabu l-affarijiet bħalissa f'dan l-istadju. Iva, għandek raġun, l-Eurogrupp għandu rwol importanti x'jaqdi fis-semestru Ewropew kollu u l-mod ta' kif rekomandazzjonijiet din jiġu imsawra umbat mbagħad implementati b'mod serju minnaħa tal-Istati Membri. Dan huwa r-rwol li aħna iva rridu naqdu hawnhekk. Fid-dibattitu illi feċ bejn il-Kummissjoni Ewropea u Franza jien nixtieq ngħid illi għal kull pajjiż ir-responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea hija li tanalizza x'inhuma l-problemi strutturali fl-ekonomija li qegħdin ixekklu l irkupru Imbagħad il-Kummissjoni tirrakkomanda illi wieħed jindirizza il-problemi tal-suq tax-xogħol pereżempju u l-effiċenza jew in-nuqqas ta' effiċenza, imbagħad huwa fidejn il-pajjiż li jara kif ser jindirizza din il-problema u hekk iridu nimxu l qudiem jekk il-Kummissjoni tgħid li tali pajjiż tgħidlu għandek problema bil-pensjoni tiegħek bis-sistema tal-pensjoni tiegħek, imbagħad jiena naħseb illi l-pajjiż fuq livell nazzjonali dinja kwistjoni wkoll ta' leġittimità demokratika ikun jista' jiddiskuti u jar kif irid jindirizza dawn il-problemi fil-sistema ta' pensjonijiet. Imbagħad il-Kommissjoni l-Eurogrupp jevalwaw jekk dawn il-miżuri mittieħda eh, dawn il-miżuri li ġew meħuda u mhix biżejjed sabiex eh, tiġi indirizzata din il-problema strutturali. U għalhekk jidher biċ-ċar x'għandha tagħmel Franza u l-istess japplika l-pajjiżi oħra. Imma il-mod ta' kif irdu jindirizzaw il-problemi strutturali tagħhom huwa responsabil tal ewwel qabel kollox tal-pajjiż innifsu. Dwar il-qat fost iż-żgħażagħ bħala politiku jiena dejjem tal-limt illi jekk tridu, jekk irridu li suġġett eh, jibqa' f'moħ dak li jkun f'moħ minn qed jisimha ktit tissemmiħ fl-aħħar. U jiena semmejtu fl-aħħar mhux għax huwa l-inqas importanti imma huwa l-aktar importanti. Rakkomandazzjonijiet l-oħra dwar il-bidli strutturali fl-ekonomiji tagħna, l-finanzjar tal-SMI, l-Unjoni Bankarja fost l-oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar kollox iwassal għall-istess mira l irkupru ekonomiku u mill-aktar fis possibbli indaħlu l żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Hemm mod dirett kif nistgħu nindirizzaw dan ukoll. Hemm il-fondi disponibbli, hemm il-programmi, hemm il-iskema ta' garanzija għaż-żgħażagħ li ġiet stabilita u bekk hemm problema diretta wkoll. Hemm mod dirett ta' kif aħna nindirizzaw din il-problema. U aħna iva jridu nindirizzaw il-problemi strutturali fl-ekonomiji tagħna sabiex jarġa' jkollna tkabbir imbagħad wara il-frammentazzjoni ta' swieq. Anke hawnhekk għandna triq twila biex nindirizzaw din il-problema, għandna approċ twil bej approċ fuq medda medja ta' żmien u fuq medda twila ta' żmien. il-frammentazzjoni hija problema strutturali u biex insolvu din il-problema rridu narġaw niksbu il-fiduċja, l-fiduċja fil-banek ta' kull wieħed waħda minna fil-kredibilità u għalhekk qegħdin eh, nippruvaw naġlu biex nindirizzaw din il-problema. Dan nistgħu nagħmluh billi jkollna pro programmi nazzjonali u Ewropej sabiex nallokaw il-fondi li l-SMI snafu li ttieħdu ċertu inizjattivi il-Bank Ewropew ta' Investiment għandu rwol hawnhekk. U nittamaw li fuq medda sira ta' żmien ser ikun hemm ir-riżultati wkoll tal-proċess tal-EIB, il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew. Tajjeb wis, ma tantx mixjin tajjeb bis los ta' ħames minuti tagħna irridu nippruvaw intejbu xi ftit il-proċess hija responsabilità kollettiva. Issa fisem li sijar Peter Van Dalen. Grazzi tassew, grazzi tal-li tinsab fostna dal-ħodu. Xtiqlek li tirnexxi fil-ħidma diffiċli għandek qoddimek. Hemm xi punti dwar is-CSRs li nixtieq nindirizzaq l-ewwel nett, il-Greċja. Kif qed inti ser ikun hemm self ġdid li ser jingħata lill Greċja fil-ġejjieni. Imma x'tip ta' self ser ikun? Ser ikun self sabiex jifdi xi self ieħor? Jew inkella ser ikun self sabiex jifdi id-dejn reali tal-pajjiż. Tini mistoqsija. Edin nisimaw xi aħbarijiet illi jidru li huma ġodda ma mhux dejjem ikunu ġodda daqshekk. Inti wkoll kien hemm rapport minn Carlos Lavalan li jitkellem dwar l-istabilizzazzjoni fil-Ġermanja li tista' tgħin sabiex jitħallas dejn Grik jekk nitkellmu dwar il-munita u unika jista' jkun hemm ħafna opportunitajiet u tama x'inhi l-opinjoni tiegħek hawnhekk. L-aħħar mistoqsija dwar id-dokumenti li aħna rċevejna għal din il-laqa dal ħodu Hemm analiżi interessanti mill-Istitut Bruegel illi jitkellem dwar il-negative output gap. Hemm ħafna pajjiżi li għandhom problemi hawnhekk mhux biss l-Italja ma anke l-Olanda f'termini vera xi fisser dan? Jekk qegħdin naraw dan il-negative output li qed jgħaddem jikber, xi fisser? Dan ifisser impatt fuq l-aspetti strutturali u ser ikollu implikazzjonijiet f'termini ta' qatt inti bħala kap tal eurogrupp Forsi tista tindirizza lill-Ministru Olandiż tal-Finanzi dwar dawn il kundizzjonijiet xejn favorevoli u forsi nistgħu nippromuovu l-investimenti u nieħdu ċertu miżuri ta' awsterità. Uh, Grazie ħafna Sur Vandala għal-mistoqsijiet kienu dwar il-Greċja. Inti tkellim dwar self ġdid tal-Greċja, jiena ma tkellimx dwar dan, jiena tkellimt sejċi wara it-tmim ta' dan il-programm. Hemmhekk hemm raġunijiet illi l-Greċja tkun għadha ma ħarġitx mill-problemi kollha tagħha u allura ma jkollix aċċess ħieħ għal swieq finanzarji. Aħna dejjem konna ċari minn meta jiena kont membru tal-Eurogroup li anki wara it-tmim ta' dan il-programm il jibqa' sejjer sal-aħħar tal-2014 se jkun hemm bżonn aktar assistenza għal Greċja u aħna bħala Eurogroup lesti illi namlu etc. etc. etc. jgħid il-kelim. Iġifiri, hawnhekk mawx aħbarijiet ġodda. It-tieni mistoqsija tiegħek kem sendumu b'din il-non-news kif se jaħtila inti, Iva sewa qed aħna dejjem konna lesti biex nejnu l Greċja sal-moment li huma jkollhom aċċess għas-swieq finanzjarji fuq il kondizjonijiet li jkunu konformi mal kondizjonijiet kollha tal-programm. Inti tajtni wkoll rapport li huwa dwar il-futur tal-Greċja fiż-żona euro. Ħankun ċarfu għadin hemm unanimità fil-Eurogroup illi iż-żona euro euro għandha tkun waħda li tibqa' sħiħa. Irridu nejnu lil daw il-pajjiżi li jkollhom bżonn lajnuna u maħniex se noqogħdu nitkellmu fuq l-integrità taż-żona euro. Rigward il-kwistjoni ta' devaluation, id-devaluation mijiex metodu miex miżura illi bija nindirizzaw problemi strutturali tal kompetitività u problemi strutturali oħra fl-ekonomiji differenti. Hija mod kif forsi nistgħu nindirizzawhom imma żgur mhux biex eh, insolvuhom. Imbagħad l-aħħar waħda kienet marbuta il-mistoqsija tiegħek kienet marbuta mal-politika tal-Olanda jekk għandhom xi jagħmlu tnaqqis fil-budget jew le Issa bħala Olandiż ħanejdlek illi se jkun hemm naqis fil baġit stana u daw se jkunu ibbażati fuq ir-riformi fil-maġġoranza tagħhom imma se jkun hemm ukoll naqis fil-budget anki biex napplikaw regolu regoli illi għamilna għal xulxin u li japplikaw għal pajjiżi kollha. Allura japplikaw ukoll għall olanda Grazzi ħafna issa għal ħodor Van Giegeld. Grazzi ħafna tal-li ija hawnhekk maħna l-darbohra u nispera li kellek eh, vaganzi tajbin, kanna bżonnom il-vaganzi, jekk inħarsu lejn l-Unjoni Bankarja li hija l-ikbar pass li bħalissa qed nagħmlu. Anki jekk hemm diffikultati fin-negozjati mal-ECB, allura qegħdin fil-proċess biex nifinalizzaw il-parti tal-leġiżlazzjoni. Issa l-implementazzjoni hija kruċjali. Uħut mill-affarijiet li smajt eh, inkwetawni xi ftit. Ir-regolament jgħid mod ċar li għandu jkun hemm separament bej il-politika monetarja u fiskali u l-Kunsill u l-Parlament assiguraw illi ikun hemm presidenza tajba tal-Bord Supervisorju. Issa, sa min se jkun fil-kontroll u kif din is-separazzjoni bejn politika monetarja u fiskali se tiġi assigurata. X'tista' tagħmel inti biex tassigura propju illi il-bord ta' supervizjoni jibda jaħdem ħalli bekk iġittijiet demokratiċi fil-politika fiskali ma jkunux eh, imneħħija de facto fl-istadju preparatorju. Rridu nassiguraw ukoll illi kollox jidħol fis qabel ma jkun hemm il-President. Jiena naħseb li din hija sitwazzjoni impossibbli. Punt ieħor qasir i meta nintroduċu l-Unjoni Bankarja, ir-reviżjoni ta' kwalità hija prinċipali għaliex xekk le se nirriskjaw il-kredibilità tal-ECB. L-inklużjoni ta' esperti indipendenti ma kienx ċara biżiet għalija għaliex il-mistoqsija prinċipali tibqa' dawn l-esperti se jmorru man-National Competent Authorities tal-Banek u se jagħmlu review dawn l-esperti anki mis-settur privat se jiġu inklużi f'din ir-review Grazzi ħafna Sur Gigold għal mistoqsijiet tiegħek l-implementazzjoni iva hija kruċjali kemm min-naħa tal-Country Specific Recommendations iżda anke mal-Unjoni Bankarja. Rigward it-ħassib tiegħek rigward il-Bord Supervisorju li imexxi eh, f'dik il-parti tal-xogħol u jkun indipendenti minn naħa monetarja aħna qbilna fil-proposti tal-SSM mod espliċitu li ix-xogħol supervizorju ta' l-ECB u allura dak tal-bord ukoll mus se jibda eh, sa sena wara l-applikazzjoni tad-direttiva. Il-pubblikazzjoni għad tissir ma nisperaw li se ssir dal-waqt Imbagħad minn dakinhar ikun hemm sena sħiħa biex il-preparazzjonijiet u xogħol kollu isir. Anki qabel dan il-bidu uffiċjali ta' l-SSM li sibi se jirrapporta lil-ECOFIN. Dan qiegħed eh, fl-SSM. Bekk l-ECOFIN tkun taf fej aħna nkunu qegħdin eh, fil-preparazzjonijiet tagħna kwistjoni eh, kruċali huwa il-bord supervisorju u meta se jieħu responsabilità tiegħu. Naturalment dan il-bord irrit jieħu ir-responsabilità indipendenti tiegħu mill-bidu tal-SSM illi se tkun fil-ħarifa li ġejja fl-2014 Rigward ir-rwol tal-esperti esterni jew inkella kumpaniji privati fil-asset quality review, ma nistax inwiġbek fit-teddal, jiena eh, u rejt l-importanza kif naraj jiena ta' eh, studju fid-dettal u indipendenti tal-quality review u l kumpanji privati rridu jihdu sen fija, din ma nistawx nevitawa u hija neċessarja. Id-dettalji ta' kif se jsir dan, però jiġu pubblikati minnaħa tal-ECB kifet mill-grupp euro se najdu l-Ekofin u tinformana kif il-proċess se jsir. Jiena naqbel miegħek mod li għandu jkollha l-ola standards possibbli. Tajjeb? Għal-gwe issa Nukilis Xuntis. President. Smajtek tajjeb ħafna, smajt l-introduzzjoni tiegħek u smajt ukoll x'int qed dwar il-programm tal-Greċja Anki diġa uġib ċi mistoqsijiet ta' kollegi fuq dan, meta naslu għall assessjar tiegħek tal-programm tal-Greċja, inti mort il-Greċja, naf, imma ma nistax naqbel ma dak li għadd. Fl-opinjoni tiegħi ma jirriflettix il-figuri veri jew l-ekonomija vera. Il-verità li jem fil-qatt u fl-ekonomija Inti għat il-daw ma kienux il-rakomandazzjoniet li kienu ħżina imma kien hemm problema bl-implementazzjoni. Forsi tista' tkellim li ftit dwar din l-implementazzjoni u forsi tiċċara li ftit ċara għaliex inti għat illi fl-2014 il-Greċja mhux se jkollha ċess għas-swieq finanzjarji u se jkun hemm kondizzjonijiet oħra li rridu napplikaw il-Greċja. X'se tkun il-possibilità wkoll eh, li l-Grigi ħalsu it-taxxi tagħhom. Dan kollu għandu limiti. Jiena naħseb illi b'dak li qed illum qed illi l-problemi mhumiex fir-riforma imma fl-implementazzjoni u fl-isfera pubblika. Dan dinja kritika li nisimaw ta' spiss. Ġifier din il-mistoqsija tiegħi, ir-riformi il irridu jkunu eh, studjati tajjeb. Hemm xi konsiderazzjoni eh, fil-grupp euro ta' dan ġifiri li riformi jiġu studjati baktar dettal fil-Greċja. It-tieni mistoqsija li għandi hija dwar il kundizzjonijiet żejda li se jsiru jekk ikun hemm pakket ta' bailout ieħor li jiġi offrut. Hemm xi konsiderazzjonijiet li qed ħares lehom inti preparat li tistudja daw ir-riformi fil-Greċja u il-proċess ta' privatizzazzjoni li għaddej hemmhekk. Grazzi ħafna, Sur Xuntes, għal-mistoqsijiet tiegħek, ir-rimarki tiegħi dwar l-implementazzjoni kienu speċifikament rigward ir-riformi strutturali li hemm bżonn jiena naħseb illi rigward il-budgets u deficits li applikaw il-ħafna mill-pajjiżi tagħna, intlaħqu miri jew almenu ġew ranġat il-miri b'mod tajjeb la darba eh, ħadna eh, konsiderazzjoni r-riċessjoni u l-konsekwenzi soċjali ta' uħut mill-miri tal-budgets. Jiġifieri fuq in-naħa tal-budget jiena mhux se noqgħod nikkritika l-implementazzjoni issa rigward in-naħa tar-riformi strutturali nista' nara u qed nara f'dan anki mill-perspettiva nazzjonali li huwa diffiċli ħafna li inti tresaq il qudiem uħud mir-riformi li hemm bżonnhom ħafna drabi eh, diffiċli iġib l-appoġġ politiku, jiġifieri rigward l-implementazzjoni iva jiena nkwetata dwar ir-riforma strutturali, inkwetat dwar ir-riforma strutturali u anki l-mod ta' kif mexxin Din hija rimarka ġenerali u mhux biss rigward il-Greċja. Inti tkellimt ukoll dwar il-kondizzjonijiet għal Greċja. Nasab li għadu eh, żmien eh, bikri wis biex nitkellmu dwar il-karattru tal-programm il-ġdid u l-possibilità li jkun hemm programm ġdid jew il-kondizzjonijiet ta' programm ġdid. L-uniku ħaġa li jiena għamil ċar f'diversi okkażjonijiet i illi eh, probabli fl-aħħar ta' dan il-programm il-Greċja se jkollha bżonn aktar assistenza għaliex mhux se jkollha aċċess finanzjarju sħiħ għal eh, swieq. Il-Eurogroup allura f'dak il-każ lest illi jagħti aktar assistenza u appoġġ lil Greċja f'każ illi jiġri dan li qed naħseb jiena. Din hija l-attitudni tiegħi hija eh, dak li bilna fuq u fl-istqarija ta' l-Eurogroup f'Settembru. Iġifiri, x'se jkun it-tip ta' poċ wara l-2014 ma nistax ngħidlek bħalissa li x'naħseb li għadu kmini wis biex ngħidlek. Rigward ir-riformi u jekk għandhom xiġu studjati fid-dettall aktar, jiena naħseb illi b'mod ġenerali ir-riformi jem per pereżempju għal Greċja u maċari hemm numru ta' kwistjonijiet importanti illi rridu nindirizzaw waħda minnhom hija riforma fit-taxxa. U sistema effettiva ta' taxxa hija kruċjali għal kull pajjiż indipendement mill-liema sitwazzjoni qiegħed fiha. Dan jgħin is-sistema soċjali. Allura naħseb illi hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu hemmhekk u ħafna pajjiżi qed jappoġġaw lil Greċja biex implementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Grazzi ħafna. Irridu naġlu aktar għaliex għandna problemi għal mistoqsijiet li għandi aktar tard. Issa għal EFT Bastal Bastian Belda. Grazzi ħafna Sinjura President. President, iż-żona euro qed taffaċċja sfida kbira. Għaliex għandna peace mill-dejn u anki kompetitività bejn l-Istati membri. Pero għedin naraw ukoll li appoċ għal l-Unjoni Ewropea e, fost ċittadini mandux jiġi impoġġi friskju. Iġifiri hawnhekk irridu natu prospetti tar kupru u rridu nippruvaw noffru xi ħaġa li ċittadini, ġifieri qed nitkellmu dwar l-accounts jew inkella qegħdin nitkellmu dwar l-inflazzjoni, irridu nkunu nafu eżatt x'nistgħu nistennew fil-futur u x'tip ta' safety se jkun hemm għal banek. Jina qed naħseb dwar l-operazzjoni ta' finanzjar mill-ġdid u s-sistema ta' targets. Rigward il-Banking Union, jista' jkun hemm konsegwenzi. Taħseb li l-istati membri kollha għandhom liwej adegwata finanzjarji biex jerġgħu jirrikapilitizzaw il-banek fit-territorji tagħhom jekk le il-pajjiżi li diġà għamlu struttural mill-ġdid tal-istruttura tal-banek tagħhom bħal-Renju Unit, l-Olanda u d-Danimarka, irridu jagħmlu set ġdid ta' account Naf li hemm ħafna problemi f'pajjiżi oħra, imma ma tantx qegħdin naraw dwar il-kwalità tal-kredit tal-balance sheet ta' daw il-pajjiżi. Jekk qegħdin nitkellmu dwar blank check per eżempju, minnaħa tal-Banking Union għaliex għandna telf kbir hemmhekk, irrit li konna it-tini seta accounts prezentat lilna. Grazzi ħafna sur Belda għal-mistoqsijiet tijak. Dim miex ħaġa ċarja, l-Banking Union miex ħaġa ċarja għal-kulħat u faċli. Setħalina nindirizzaw ma' swiq ta' frammentazzjoni biex nġibu fiduċa l-ura bejn il-banek u fil-banek memx blank checks, memx drittijiet ħilsa. Dak li se namlu se nibnuha b'mod sistematiku, jiġifieri is-single rule book u l-iktar part importanti tiegħu is-CRD. Il-banek kollha issa iridu jiksbu standards ġodda għal kwalità tal-balance sheets tagħhom. Dan huwa proċess illi mhux se jiġi indirizzat f'sena waħda, għandhom numru ta' snin biex jagħmluhom, imma s-swieq finanzjarji se jagħmlu pressjoni fuqa. U anke li sibi se jagħmel pressjoni fuqha. Imbagħad hemm ukoll eh, l-SSM rridu naħdmu fl-imkien ma' supervisors nazzjonali biex nasiguraw li l-banek jerġgħu jiksbu lura is-saħħa tagħhom u traffiku bejn il-banek jirkupra. Ġifiri l-parti tal-ICB hawnhekk hija kruċjali. Il-mistoqsija tiegħek i x'jiġri jekk jinħolqu problemi ġodda fil-banek tiegħek. Kien hemm numru ta' assenzjonijiet eh, fil-mistoqsija tiegħek. Jiena ma nistax naqbel ma dan għaliex ma tantx nafu dwarhom. Irridu asset quality review fid-dettall ħalli naraw eżatt fejn qegħdin il-problemi eżatti fil-banek tagħna. Sissa diġà ħafna bil-banek tagħna għamlu ħafna biex jibnu ir-riservi tagħhom u jkomplu jsaħħu l-balance sheets tagħhom. Ġifieri hawnhekk nitkellmu biż dwar il-problemi li fadal. Issa dawn il-problemi mbagħad jiġu indirizzati bl-ordni li jiena ndirizza eh, spjegajt qabel, mhux se jkun hemm blank checks kif qed inti. Il-mistoqsija tiegħek kienet dwar se jiġri minn pajjiżi li diġà bħalissa qegħdin f'diffikultà kif jistgħu jindirizzaw din il-problema. Bħalissa is-swieq finanzjarji iridu jindirizzaw il-problemi tal-banek. Il-banek ukoll iridu jagħmlu l-almu tagħhom. Imbagħad, il-fondi nazzjonali jistgħu jintużaw ukoll u jekk daw kollha ifallu li semmejt u l-pajjiż ikun għadu eh, mhux kapaċi isalva l-banek tiegħu u dawn il-banek għandhom relevanza fis-sistema, allura imbagħad naddu għall-ISM għaliex dan huwa programm bankarju kif nafu fi Spanja kien possibilità tajnuna. Issa, imbagħad hemm ukoll l-ISM Direct Recap għaliex din għandha kondizzjonijiet stretta ħafna. Ek se nindirizzawha aħna din il-ħaġa ma nixtieqx noqgħod eh, nagħmel spekulazzjonijiet fuq id-daqs tal-problemi u jekk hux se jiġru, però meta jiġru nindirizzawhom. Grazzi ħafna issa l-PPE il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna President. Bonġu lil kulħadd. Skont il-Eurostat, iż-żona euro isa ħarġet mir-reċessjoni eh, f'ċertu pajjiżi dan wassel għal deficit akbar pubbliku. U f'pajjiżi li qegħdin f'diffikultà dan qed joħloq problemi. Hija l-ewwel darba li l-Ewropa għandha trade eh, surplus għal kwalunkwe semestru. ma nistawx nkunu ottimistisi, ottimisti. Issa, il-kredit tal-SMEs mhux qiegħed jonqos. Ir-raġuni hija l framentazzjonijiet tas-swieq. L-Unjoni Bankarja hija soluzzjoni iżda mhux eh, fittu twil ta' żmien kien hemm ħafna pjanijiet li ġew imħabbra iżda fil-verità ftit minnhom ħallew il-frott. Kifet fil-bidu din il-ħaġa għandha tkun priorità. Jiena nemmen illi minar kreditu u minar it-naqis tal-kreditu ma nistawx nikkonsolidaw l-irkupru finanzjarju. Iġifieri il mistoqsija tiegħi hi mintix imħasseb mill- fat li l-pjanijiet ta' daw l-SMAs mux edin jaħdmu u x'nistgħu namlu. We haven't got five minutes, we forgot to put the clock on. Insejna nixel l-arloġ, tgħid il-President, tajjeb għal sant diamont limitat issa biex nirrispondi. Grazzi ħafna, Viċi President, għal mis-soqsijiet tiegħek jekk hemmx raġuni għal ottimizmu jew le. Iva, hemm lokal ottimizmu. Fatta pajjiżi uh, ħriġna uh, mill-reċessjoni, fatta pajjiżi hemm uh, sinjali ottimistiċi f'rigward ta' tkabbir tal-ekonomija, ta' impjiegi, għadha fraġli iżda hemm lok għal ftit ottimizmu. L-inkwiet dwar l-SMEs naqbel la darba l-ekonomija terġa tibda tikber, ser ikun hemm bżonn għal kreditu sistema bankarja mhux b'saħħitha, ħada mhux lesta li tagħti l-kreditu, dan ser jwassal għal eh, problemi fix-xogħlijiet u tkabbir. Il-mod strutturali ta' kif nitrattaw dan hija l-Unjoni Bankarja qed nafas għal dan, qed nafsu għal dan, għamilna ħafna progress il-mod fuq medda qasira ta' żmien biex nitrattaw dan huwa eh, azzjoni programmi li waslu għal azzjoni u jien nista' nifhem minn fejn ġejja din mistoqsija tiegħek. Is-sitwazzjoni bħalissa hija din. Nitkellmu dwar inizjattivi Ewropej, mod partikolari Bank ta' Investiment Ewropew li ġa qed jiġu implementati, il-IB, eh, kapacità tal-IB biex tagħmel dat tip ta' programm tkabret fil din is-sena u inizjattivi ġodda huma urġenti. U dawn ser ikunu fuq l-aġenda tal eurogrupp u l-Ecofin f'Settembru. U ser nitkellmu mal IB l-Kummissjoni Ewropea fuq il-progress li għamlu fuq dawn l-inizjattivi. Eh, din hija kruċjali u importanti li jerġa' ikunem hemm eh, flus ta' kreditu lura fl-SMEs. Grazzi, issa fissem il-Pepe Werner Langen. Grazzi, grazzi Ministru, grazzi għal risposti tiegħek eh, li tajt li sur Belder jgħid bieċar kif ser itkun ir-rezoluzzjoni bankarja. Jidher li qed inkun iktar onesti sa flimkien u din hija xi li nara li memx kultant irrid ikun hemm riformi neċessarji bla rridu dubju rridu ngħidu biċ-ċar kif aħna fil-futur rridu nissuperviżaw nagħmlu supervizjoni tal-banek. Il-bieraħ il-Bank Ċentrali Ewropew għamel ċertu talbiet, ċertu domandi, iżda hemm ċertu kwistjonijiet legali dwar proposta tagħhom. Għaliex il-Kummissjoni għandha l-awtorità tagħha hawnhekk Is-sistema ta' Shadow Bank ġiet proposta Mr. Banier il-bira meta niġu għan nofs il-lassi tal-banek kif isir is regolamentazzjoni ta' Shadow Banking U kif se nittrattaw dan kollu fi zona euro? Rebo punt fejn hemm bżonn ta' iktar onesta il-tax havens eh, dan eh, għandu jkun hemm il-G20, is-summit tal-G20, hemm ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li huma fost il-G20 huma l-ħames l-ikbar fiż-żona euro. Eh, Għalda sant, xet jiġri għawnek, xinu ser ħazin għawnek, per esempio l-Irlanda, ħafna eh, tax havens, eh, madix il-Bermuda, eh, koll l-Olanda fir rigward ta' licenzi u brevetti. U għamma nix naċċettaw dan fuq medda twila ta' zmin, meta niġu għal Lussemburgu, model ġdid ta' internet turnover, qed isir tax free, uh, u għal daqstant pajjiżi qegħdin jagħmlu negozju, jagħmlu flus għad detriment ta' pajjiżi oħrajn u għandna bżonn ta' din l-onestà. Jekk ma jkunniex din l-onestà fid-dibattitu u sur Belder qal ukoll, aħna qegħdin nħallsu darbtejn. Il-Bank Dexia li huwa li hija kumpanija uh, Olandiża, Franċiża, Lussemburgiża tinvolvi bank tal-betting ta' 100 biljon euro. Kif ser morru lilin u l-bot minn dan il-100 biljun euro ta' assi ħżina? Forsi kont tiġi kritikat dwar il-kwistjoni tal-onestà qed nitolbok biex tgħidilna x'nistgħu nagħmlu x'jista' jsir biex nasiguraw li jkun hemm iktar onestà. Tista' wkoll tgħid xi ħaġa dwar l-Olanda bħala Tex haven? Um, herzlichen Dank für Ihren äh, Frage, Herr Lange. Grazzi għal mistoqsija Sur Langen. Fuq il kwissjoni tal onesta jiena dejjem tal-limt li Eh, iva, jista jkun onesta'. Iżda dak li aħna ngħidu bħala politiċi jista tiġi meqjusa bħala xi simpatika emmin rrit jisma' ħemmin le. Jien nipprova nkun eh, eh, ċar u dirett dwar ċertu kwistjonijiet u anka fuq il-kwistjonijiet li dwarhom saqsa is-sur Lambert bħala Ministru Olandiż tal-Finanzi nemmen li fl-interess tagħna il-koll għandu jkun hemm sistema ta' taxxa ġusta u effettiva u li rridu naħdmu il koll fl-imkien fil-politika ta' taxxa. U iva, id-differenza fil-politika f'pajjiżi differenti jagħmilha diffiċli biex naraw eżattament li huma l-pajjiżi li iktar interessanti għall-attività bħala gvern Olandiż ktibna itra lil parlament ftit ta' jim ilu u forsi interessati li taqrawa din u titratta ta' kwistjonijiet li aħna dwarhom ġejna kritikati mhux mod difensiv, sta mod offensiv u għal daqstan ser niblu xi affarijiet fir-regolamentazzjoni Olandiża trattati ta' taxxa li aħna namat ta' pajjiżi. Waħda mir-raġunijiet għalfejn ħafna pajjiżi jixtiequ jiġu fl-Olanda hija minħabba li aħna na trattati ta' taxxa mal-bqija tad-dinja. Aħna ser nirranġaw dawn it-trattati ta' taxxa biex nassiguraw li jkun hemm eh, liġijiet ta' antifrodi u nasiguraw li ma jkunem lebda vazjoni ta' taxxa li il-kumpaniji eh, ma jħalsux it-taxxa f'xi pajjiż jew ieħor. Aħna pal membru, pal ministru Olandisa, nista ngħid li aħna din nittrattaw din il-kwistjoni dan huwa dibattit importanti ħafna u jekk naħdmu l-koll flimkien għandna ħafna xnigzbu fl-Ewropa kollha fi kwistjonijiet tat-taxxa. Tittieħdu ħafna inizjattivi bħalissa nitkellmu dwar il-G20 u anke l-Prim Ministru Cameron, Oland u oħrajn din jieħdu inizjattivi biex dan kollu jkun fuq l-aġenda fuq il-livelli l-iktar għalijin u etisi jittieħdu għatta passi. Il-kwistjoni tal-ġlida kontra l-frodi ta' taxxa l-evazjoni ta' taxxa ser ikunu kol fuq l-agenda tagħna fl-Ekofin fl-14 ta' Settembru. Grazzi. Issa eh, li għamwangu għal SND. Grazzi. F'Deċembru tal-2012, is-Sur Van Rompuy ingħata l-mandat li jagħmel roadmap biex jimla l-vojt fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Il-Parlament Ewropew tar rapport tiegħu, rapport Tyson, fejn aħna konna favur ta' filastru soċjali biex nikkonsolidaw l-Unjoni Soċjali u l-Unjoni Bankarja biex nigarantixxu depożiti u insolvu il-kriżi u wkoll eh, pilastru ekonomiku budgetarju li saħħaħ l-ekonomija u wkoll pilastru demokratiku biex ikunu nistgħu insaħħu il-leġittimità ta' deċiżjonijiet ekonomiċi fil-kontest ta' tejta deċiżjonijiet tal-komunità. Kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar l-Unjoni Bankarja għadhom ma ġiex finalizzat tal pilastri l-oħrajn illum mhumiex eżattament fuq l-aġenda tad-dibattitu Ewropew. U l-unika ħaġa li aħna rajna f'dawn l-aħħar l-aħħar perjodu u għal-fat li l-Kummissjoni proponiet Eh, dik li msejħa kontrat tal istati ekonomiċi. Iżda, dan it-tip ta' kontrat mi miex parti mit teħi ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll għajdut dwar ir-roadmap Van Rompuy u kien hemm ċertu mistoqsijiet dwarha. Nixtieq insaqsi, intom ser tpoġġu fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew il-roadmap Van Rompuy u x'inhu il-futur tiegħu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi, sur Wangok, għal mistoqsijiet tiegħek dwar il-roadmap. Għal ma taf l-Eurogroup fejn trattaw dawn il-kwistjonijiet u l-preparazzjoni tal-laqa tal-Kunsil, il-roadmap ila fuq l-agenda tal-Kunsill eh, Ewropew għal xi żmien issa u għada fuq l-agenda id-dibattitu dwar il kuntratti għadha ma ġietx finalizzata lanqas fl-Eurogroup u għalla sant ma nistax nagħti l-konklużjonijiet finali fuq din il-kwistjoni il-kwistjoni tal kuntratti u lanqas ma nista' nagħti l-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew u għal stant hemm bżonn ta' iktar xogħol fuq dan il-kunċett għal hemm ukoll ta' idejat fuq dan il-kunċett fil-Parlament u jiena ma nistax nagħti l-ebda konklużjoni. Iżda iva għandek raġun fiħdan ir-roadmap totali hemm ċertu diverġenza eh, ċertu elementi edin jaġlu iktar minn oħrajn eh, minħabba iktar urġenza u l-Unjoni Bankarja hija l-iktar ħaġa urġenti bħalissa u um, din qed jimla l-vojt il-fat li mlew il-vojt eh, flod ekonomiċi għadna din-nasmu fuqa, iżda nixtieq ngħid li fis six pack u two pack għatem ta' eh, għat emma ta' odda ġodda u proċeduri ġodda u naħseb li huwa eh, kruċali li waqt li n-dibattitu eh, odda oħrajn nkunu seri dwar eh, l-odda u l-implementazzjoni tal-odda li aħna ġa fassalna, ġa qbilna dwarhom. U għal daqstant il-priorità tiegħi f'dan l-istadju hija li nimplementaw l-odda proċeduri li ġa qbilna dwarhom u naħdmu iktar fuq odda oħrajn extra. Grazzi sal-PPS, Signora Sudloling. Grazzi, Signora President. Dwar semestru Ewropew. Inti li il-rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ġew għaddew mod unanimu mill-Kunsill u jien sorpriża b'dan. Għaliex, immediatament wara pubblikazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni kien hemm reazzjonijiet negattivi anke l stess kien hemm reazzjonijiet negattivi minn politiċi nazzjonali u wkoll eh, politiċi livelloli, per esempio eh, Sur Oland. Huwa qal li bl dubju Mem lebda dubju dwar il-fat li Brussel jkun permess jew le li jiddetta. Semburgu kol, anka l-Ministru ta' Sigurta Soċjali għal li rekomendazzjonijiet kienu eżempju tal-dittatorjat. Allura jekk il-ministri mod unanimu għaddew rekomandazzjonijiet u issa din jużaw lingwaġġ differenti minn dak li jużaw f'pajjiżhom. Din hija xi ħaġa pjuttost ipokrita. U bħala rappreżentanti tal-Eurogroup għanna najdu xi ħaġa dwar din it-tip ta' ċentament rajna kummenti fil-medja. Nishtiq nkun naf għala u jekk tal-imtux mill-kriżi f'Ċipru. Emek aħna rajna li l-Eurogroup ġi akkużat li ma ġixxiex kif suppost. U din hija għażla politika intom temnu li l-President tal-Eurogroup għandu jażel li jkun iktar diskretu deċiżjoni tittieħed iktar mod intern. Jew inkella forsi minħabba li s-sitwazzjoni qiegħda titjieb. Nixtieq nkun naf x'għandkom xi tajdu dwar dan. Għalfejn għażiltu li jkun hemm din it-tip ta' diskrezzjoni mal-medja. Grazzi, grazzi għal mistoqsija, grazzi għall appoġġ għal politika tal-medja tiegħi. Jiena ser nibqa' nkun apert kemm jista' jkun fuq il-politika Ewropea fl-opinjoni tiegħi matul il-kriżi aħna ma komunikajniex biżejjed dwar dak li qed nagħmlu u għalfejn qed nagħmlu hekk jiena naħseb li huwa importanti li aħna bħala mexejja u lenin nitkellmu dwar dan, nitkellmu dwar il-kriżi fejn insabu x'għandna nagħmlu kemm hi diffiċli eh, u kemm ser tkun diffiċli. Dwar id-dibattitu dwar il- rekomendazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi, il-country specific recommendations. Iva rekomendazzjonijiet għaddew wara dibattitu fl-Eurogroup mod unanimu u anka fl-Ecofin. U Iva jiena smajt il-kummenti ta' uħut mill-politiċi nazzjonali, iżda spjegajtilkom ukoll li naħseb li u għafidejn il-Kummissjoni u anka wara fil-kunsill, etc. li jippreżentaw rekomandazzjonijiet u jgħidu l pajjiżi x'inhu meħtieġ fir-rigward tal-anijiet tal-budget, tad-deficit u uh, riformi makroekonomiċi ristrutturazzjoni. Mandu jkun hemm lebda dubju dwar il-fatt li din hija kompetenza tal-Kummissjoni u li huwa fidejn il-pajjiżi biex jitrattaw b'dan b'mod serju effettiv e, kif qed tiġi trattata tgħidkom l-eżempju ta' sistema ta' pensjonijiet jekk din is-sistema tiġi xi modernizzata u mhijiex skont l-sfidi futuri ir-riformi huma meħtieġa. Il-mod ta' kif titratta dan huwa fidejn il-politika nazzjonali u naħseb li din ġusta u għal aħjar mod ta' kif nittrattawha. Irridu nkunu serji, rridu nittrataw xulxin bis-serjetà l-proċeduri kollha u r-wol tal-Kummissjoni bilna dwarhom bejn il-mexxejja tal-gvernijiet u ma qablu li din ser tkun il-proċedura u ma qablu li l-Kummissjoni ser tippreżenta rakkomandazzjonijiet u issa jridu jitrattaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet mod serji serju u l-mod ta' kif jitrattaw dawn ir-riformi strutturali din hija kompetenza nazzjonali. La darba jiddeċidu dwar dan il-Kummissjoni mbagħad se tevalwa u tgħid iva trattajtu għamiltuha b'mod tajjeb jew ma għamiltux biżejjed, eċetera. U għaldaqstant hemm differenza fil-kompetenzi u fir-responsabilità iżda rridu nirrikonoxxu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l-importanza u r-wol li huma għandhom fir-rigward tal-rakkomandazzjonijiet. Mandu jkun hemm l-ebda dubju dwar dan. Tajjeb, edin ftit tard, u għal daqsan dak li niproponi huwa dan li nieħdu iż-żewġ mistoqsijiet li jmiss minant Emily Turinen u eh, Sur Andreas Schwab, l-ewel Emily mbat Andreas u mbat l-aħħar tlieta Roberto Wadi u Wolf Klintz. Nihdu il-mistoqsijiet ta'kom għar ikonna risposti ta' Emily u Andreas jek joġob komprivaw kunu fil-qosor għaliex edin tart. Iva, ser namel hilti, ser namel follow-up fuq ċertu punti li ġa semmejna l-ewwel net fuq il-ċifri tal-GDP. Nixtieq insaqsik. Għandek xie punti dwar kif nistaw eh, nevitaw eh, il-fat li konna tkabbir ar xolijiet. Jaf konna tkabbir iżda mux xolijiet. Nafu li għam il-kwistjoni tal-qat fost iż u kol. Dwar il-asset quality review. Kienem eh, kritika dwar l-eżerċizzji li saru sissa il-stress test u l-eżerċizzju ta' monitoraġġ ta' bażel tlieta u il-metodi u wkoll fuq il- il-handling wara, il-mistoqsija tiegħi din. Inti qed m'għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar il-kwalità tal-lesson eh, review. Iżda fir-rigward ta' din il-tip ta' dan il-punt, kif tista' tassigura din it-tip ta' kwalità? Grazzi. Andrea Sikjoġba, grazzi ħafna ser ikkolli nżon fil-qosor iktar mill-li pjenajt ministri u inti rispondejt li sur Langen dwar il-evazjoni ta' taxxa. Irridu nitkellmu dwar il- politika ta' taxxa komuni għal xiek ċertu stati membri joffru dawn il-faċilitajiet lil kumpaniji eh, eh, mhuwiex żball li l-kumpaniji jużaw, huwa żball li l-pajjiż joffrihom il-surplus primarju fil-budget huwa wieħed mill-kondizzjonijiet tal-Eurogroup wara dak li jintiet mod pubbliku biex niddeċidu dwar eh, għajnuniet zejda. Għalda sant, xinajdu dwar e, e, dan fir rigward tal-programmi li mis għal Greċja. U l-aħħar mistoqsija, dwar li kelli zjara qasira mal-Kumitat e, ta' Suq Intern fil-Greċja, mhux ikun tajjeb ma jkunx tajjeb kieku natu dawn ta' task forces mill-Kummissjoni Ewropea anke lil pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea għaliex Eliza Ferreira qalet tajjeb ħafna li spiss iċ-ċifri Mm, zvijawna u jekk ikun hemm nies eh, li jkunu fil-post li jistgħu jgħinu jgħinu wkoll biex ikun hemm iktar trasparenza. Grazzi. Um, uh, thank you for your question. Grazzi, grazzi tal-mistoqsijiet. Tiegħek l-ewwel mistoqsija kienet dwar li aħna qegħdin noħorġu mir-reċessjoni imma nhar risku li jkun għad tkabbir mingħajr impjiegi. Nistgħu naraw li f'ċertu pajjiżi jerġa' jkun hemm itkabbil l-ekonomija tirpilja u eh, dan eh, jieħu ftit tal-ħin sakemm tarġa' tikber eh, jarġa' jikber il qat U xi drabi anka sakemm ikun qegħdin nirkupru, qegħdin nirkupraw il-qatt ikun għadu qed jikber. Dejjem ikun hemm xi differenzi fil-ħin fil bejn it-kabbir u l-impjiegi, għalhekk jiena mhux imħasseb daqshekk dwar li konna tkabbir imma mingħajr impjiegi għaliex naf li hemm differenza fi żmien. Issa l-kritika tal-stress test preċedenti dan jisħa aktar dwar l-importanza li d darba namlu l-affarijiet mod tajjeb Kif se niżguraw dan din hija responsabilità l-ewwel qabel kollox ta' li sibi se nitolbu li sibi sabiex jarrafna dwar kif ser jorganizza il-proċess u jiena ser inkompli nisħaq kif qed nisħa illum illi hemm bżonn ta' proċess fid-dettall indipendenti u biex nġibu l-affarijiet żewġ fil-ħin li għanna lokata lina irridu l-involviment tal-kumpaniji privati u l-esperti privati. Isur xwab, staqsa dwar il-politika fiskali komuni hemm min jista' jgħid li dan huwa l-aħjar mod kif għandna nindirizzaw din il-kwistjoni jiena naħseb illi jekk naraw is-sitwazzjoni politika tkun xi ħaġa aktar prattika illi nfittxu l-koordinazzjoni, il-sim ta' informazzjoni, l-armonizzazzjoni fejn hu possibbli, mod gradwali wkoll fuq meda twila ta' żmien. Imma il-politika fiskali komuni fl-aħħar mill-aħħar mhux sertejna. Ħafna profitti biex nejdu l-omek jistgħu jinkisbu billi nsegwu il-modija li qbadna issa nistgħu nirrankaw fir-rigward tal-koordinazzjoni, sinta ta' formazzjoni, l-armonizzazzjoni. U l-OECD u kol għandu rwol, et jgħadir rwol importanti f'dan ir-rigward. L-aħħar mistoqsija dwar it-task force. Iva, nistgħu nagħtu għajnuna lil ċertu pajjiżi anke pajjiżi mhux taħt il-programm u hekk qed nagħmlu hemm ċertu pajjiżi li qed nappoġġawhom fir-riformi li huma jeħtieġu u esperti tal-Kummissjoni Ewropea u tal-ECB qegħdin fuq il-post bosta pajjiżi. Il-possibilità tinsab hemmhekk u diġà qed tiġi applikata. Għandek raġun. Issa, Roberto Rodi u Wolfsklunz. Roberto Kjoġbuk. Grazzi, President, jena nistaqsik sabiex telabora xifti dwar dan l-irkupru fraġli. Inti, x'taħseb li ser ikun, ser tkun l-għamla ta' dan l-irkupru fraġli? Xirridu eh, namlu sabiex nevitaw ċertu riski marbuta mal-kreditu u minn fejn ġej? minħabba l-konsolidazzjoni u inkella kif qalet il-Financial Times. Mux minħabba il-konsolidazzjoni jew inkella grazzi għal trażin tal-veloċità tal-koordinazzjoni tal-konsolidazzjoni f'dan l-aħħar xar id-dejn tal-amministrazzjoni pubblika situazzjoni fi Franza u dik fl-Italja. Issa kif qed tgħid inti għandna dan l-istrument b'saħħtu, itupek. Din informazzjoni rridu nużaw bir-reqqa sabiex nevitaw illi ikonna l-ħtiġa tal-tkabbir u l-kriterji tad-dejn u koll riforma strutturali li jkun hemm xi konflitt bejn dawn it-tlieta. Mistoqsija oħra malaj malaj dwar l-Irlanda. U l-idea li kunem OMT bħala safety net. Wara l-Irlanda toħroġ minn dan il-programm. Taħseb li dinja possibilità u xidirlek minna. Tista' tkun possibilità għal pajjiżi oħra jew nkella fattur potenzjali għall OMT? Xidirlek hawnhekk. Grazzi Rodi. Grazzi tassew. Sinjora President, jina xtaqt nirreferi għal xi ħaġa illi staqsa s-sur Schwab. Illi għat ma kienx hemm tweġiba għaliha xi ngħidu dwar is-surpluses budgetarji primarji kif rajna fil-Greċja Jien nixtieq inkun naf jekk din il-prekondizzjoni tippermettix sabiex aħna nitkellmu dwar il-debt relief. Hawnhekk aħna rridu nappoġġaw l-ekonomija reali għaliex hekk biss nistgħu niksbu il-miri. U xi ngħidu dwar il-privatizzazzjoni fl-Eurogroup? fit-trojka smajna li tlet kumpaniji u l tal-istat suppost li ser jiġu privatizzati u l-Ministru tal-Finanzi fil-Greċja qal illi jkun ħafna ħjar jekk dawn jiġu strutturati. U dan huwa suġġett illi jattira ħafna attenzjoni nafu li ninsabu eh, f'perjodu ta' privatizzazzjoni mewġa sieħa ta' privatizzazzjoni ma' dinja xi ħaġa li tista' tgħin il-ħtiġijiet ta' l-ekonomija wolf il mistoqsija tiegħek. Grazzi President. Jiena nishti nappoġġa l-istqarrija ċara tiegħek għal fatt li żona euro ser tagħmel minn kollox sabiex tibqa' intatta. Tista' taħdem fuq meta twila ta' żmien biss jekk l-istati membri ipoġġu il-benek komuni qabel l-interessi nazzjonali. Issa smajna l-punti illi saru rigward ta' Franza, l-Ġermanja, l-Italja. Hawnhekk qegħdin naraw żviluppi ġodda. Inti meta taħseb illi aħna ser naslu f'punt fejn l-affarijiet ikunu ċerti, ikunu siguri, jekk naraw il-miżuri ta' Mario Draghi jidher li dan qed jattira aktar attenzjoni dwar dak illi proponiet il-Kummissjoni dwar reviżjoni tal-kwalità tal-assi kif nistgħu niksbu r-riżultati fiż-żona euro, ma mhux biss fiż-żona euro, ma anke bejn il-banek fiż-żona euro u dawk li lil miż-żona euro jekk naraw idjufija tas settur bankarju fl-Ewropa. Mod ġenerali, kif nistgħu niżguraw ili li jessem ser ikun biżejjed jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar ir-rekapitalizzazzjoni għaliex dawn ir-riżorsi kemm jistgħu jiġu mobilizzati allokati malajr sabiex ikun hemm rekapitalizzazzjoni diretta tal-banek. Grazzi, grazzi tal-mistoqsijiet kollha tagħkom. Ma nax fintomx kollha imma ser nipprova nwieġeb għalihom kif nista'. L-ewwel mistoqsija dwar il-kupru li noħorġu mir reċessjoni minn fejn ġejn dan kollu x'inhu meħtieġ u x'nistgħu nagħmlu biex l-affarijiet ikunu sostenibbli dan ġej mill-miżuri kollha li ttieħdu u koll f'termini ta' konsolidazzjoni budgetarja, riformi li huma marbuta mas settur finanzjarju, kif ukoll l-azzjonijiet illi ħa il-Bank Ċentrali Ewropew sabiex jaġa jkun hemm fiduċja fiħdan iż-żona euro u l-ekonomija ta' żona euro. Kif nistgħu nimxu l qudiem Jiena nemmen illi aħna rridu niżguraw illi aħna ma nifquxaw imma nkomplu għaddejjin bir-riformi tagħna kif għattem ħafna x'namlu fir-rigward tal-implementazzjoni U importanti illi nżommu r-ritmu tajjeb sabiex aħna nindirizzaw id-deficit tagħna u jien naħseb li għandna bżonn mill-aktar fis possibbli naħdmu dwar l-Unjoni Bankarja kif qed qabel. U għalhekk bażikament din hija kwistjoni ta' fiduċja li narġaw ninvolvu u nqajmu fuq saqaj is-settur finanzjarju u li nuru b'mod politiku illi aħna qegħdin niksbu dak li wedna. Dan huwa importanti għal ċittadini għall-kumpaniji u anke għall-bqija tad-dinja. Kien hemm mistoqsija dwar il-ħruġ tal-Irlanda. ser ta' assistenza lill-Irlanda e kif hija toħroġ b'mod gradwali l-Irlanda kella prestazzjoni tajba taħt il-programm u ser toħroġ mill-programm imma ser kunem hemm iva miżuri ser jittieħdu sabiex jiġu jiġi appoġġat il-ħruġ gradwali tal-Irlanda. Ma nistax nagħtik dettalji bħalissa imma din kienet il-mistoqsija tiegħek kif ser ikun l-appoġġ x'għamla ser ikollu dan l-appoġġ. Iva ser ikun hemm appoġġ sabiex niżguraw li l-Irlanda ikollha ħruġ. Tajjeb u mhux ħruġ temporanju. M'għandix l-ismijiet kollha taħt għajnejja hawnhekk jiddispjaċini Sinjora Krazza. Sinjora Krazza staqsi dwar il-qagħda fil-Greċja. Iva, il-Greċja fi żminijiet imwera irnexxiela tikseb il-surplus primarju fil-budget tagħha. Dan huwa element importanti immens eh, kondizjonijiet kruċjali sabiex nkun nistgħu nindirizzaw miżuri oħra. Issa l-mistoqsija tiegħek miżura ulterjuri li jittaffa d-dejn L-ewwel nett nixtieq ngħid li aħna ser nevalwaw fejn ninsabu fil-programm anke fir-rigward ta' sostenibilità tad-dejn u dan ser nagħmlu f'April is-sena d-dieħla. Aħna lesti li nagħmlu iktar dejjem jekk il-Greċja eh, tapplika għal kondizzjonijiet kollha tal-programm ser nikkonsidraw miżuri oħra wkoll jekk ikun meħtieġ għas sostenibilità tad-dejn miżura partikolari kienet il-tnaqqis ta' rati tal-interess fuq il-self u kol it-tnaqqis għal perċentwal ta' kofinanzjament għal Greċja sabiex ikoll aċċess għal fondi strutturali. Marriċ noqot nispekula, marriċ nejt lanqas eh, prevedi fer ser inkunu f'April u laqas li ma strumenti ser ikonna bżon, li ma strumenti addizjonali ser ikonna bżon, il-privatizzazzjoni huwa wieħed mill-proċess illi ma tantx qed jikseb riżultati mhux qed irendi daqskemm xtaqna, daqskemm xtaq il-Gvern tal-Greċja, inti staqsejt għandna nirrikonsidraw l-affarijiet hemm bżonn ristrutturari jiena naħseb li għandna bżonn ta' tnejn. Il-privatizzazzjoni neħtiġuha wkoll għal sostenibilità finanzjarja tal-programm. Dan huwa wieħed mill-elementi li ser jikkontribwixxi għas sostenibilità tad-dejn u bekk l-istrutturar jista' jkun meħtieġ f'termini ekonomiċi imma mhux qed jikkontribwixxi għal programm u rridu nżobmu mal-lanijiet u mal-miri tal-programm. L-Onorevoli Wolf Klins tkellem dwar il-żona euro u li din għandha tinżamm intatta u li impoġġu il-bene komuni qabel l-interess nazzjonali. Din is-sentenza ħadd nota tagħha li xtoġobni. Mistoqsija tiegħek dwar jekk ser inkunu siguri u meta ser inkunu siguri ma nistax inweġiba ovvjament. Imma aħna nistgħu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex niġbdu l-istess billi niġbdu l-istess ħabel impoġġu l-ġid komuni, l beni komuni qabel kollox u koll nieħdu miżuri marbuta mal-Unjoni Bankarja, ir-riforma. Irridu nagħmlu dak li għanna namlu sabiex niksbu il fiduċja titkellim dwar il-banek fi żona euro u lilin mid żona euro l-Unjoni Bankarja kifet qabel kwistjoni ġeneralment marbuta ma' l ekofin għaliex għaliex mhijiex mid-definizzjoni tagħha għal pajjiżi taż-żona euro. Jiena għadni nittama illi aktar pajjiżi anke dawk mhux fiż-żona euro jissieħbu fl-Unjoni Bankarja jinvolvu ruħu fl-SSM isiru parti mill-SRM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Rizoluzzjoni imma l-Unjoni Bankarja ser ukoll twassal għal aktar fiduċja u aktar kooperazzjoni bejn il-banek fiż-żona euro u li lejn mid żona euro. Grazzi tassew. Grazzi tal-li bqajt ftit bqajt magħna ftit aktar ħin sabiex stajna nisimgħu il-mistoqsijiet tal-kollegi. Aħna ser inkunu qegħdin naraw meta nistgħu nistidnuk fl-2014 u jiena nixtieq ngħid illi se nerġgħu nistidnuk jekk ikun hemm xi kwistjonijiet ta' urġenza. Nittamaw illi dan ma jiġrix. Grazzi tassew. Okay, colleagues, if you could take your seats. Um... Tajjabus kollegi, ħudu postkom u l-Viċi President ser tmexxi għal ftit tal-minuti għaliex ser imexxi, l vice President ser imexxi għaliex eh, jiena għandi xi kwistjonijiet oħra u rrid inkun band oħra, mbagħad narġa' niġi għall-votazzjoni. Good morning everyone. So we move to the point 4 of the agenda, the consideration. Nodwa l kulħadd ngħaddu għal punt numru 4 tal-aġenda l reżami tal-emendi għal programm tal-Unjoni għall appoġġ ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam ta' rapportar u l-awditjar finanzjarju għal perjodu 2014-2020. Il-rapporter huwa il-Viċi President is-Sur Stolojan u jinsan għaddilu il-kelma. Grazzi, Sur Vice President, Sur President. Issa, aħna hawnhekk irdu niddiskutu l-emendi tar-rapport u jien nixtieq infakkarkom illi dan ir-rapport jirreferi għal programm tal-Unjoni għal 8 għal 85 58 miljun l-2014 u 2020 sabiex eh, nikofinanzjaw il-fondazzjoni eh, tal-standards tal-kontabilità l-interessi tal-board illi jinvolvi wkoll il-twaqif tal-standards u il-grupp ta' konsulenza Ewropew illi jinvolvi il-proċess tal-appoġġar tal-standards tal-kontabilità. tal standards tal tal standards tal kontabilità fl-Unjoni Ewropea. Matul il-ħidma ta' dan ir-rapport, ir-rapporter u ix-shadows iltaqgħu ma' persuni akademiċi, esperti ta' settur tal-kontabilità nazzjonali u standards l-organizzazzjoni marbuta mal-proċess tal-standards u kol professjonisti illi jużawhom dawn l-standards u aħna rridu nivolvu dawn il-parteċipanti kollha fid-dibattitu imma tinkwetawx dan ma jfissirx illi aħna ċarajna l-kwistjonijiet kollha illi qajjem dan ir-rapport. Dan għaliex hemm xi tilwimiet fost l-akademiċi, l-professjonisti u dawk li jistabilixxu l-standards dwar il-kwistjonijiet illi aħna din niddiskutu. diskutu Aħna tlabna l lekon sabiex niposponu il-vot dwar dan ir-rapport illi huwa skedat għal ħami għallum għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għandna bżonn ta' aktar ħin sabiex naslu għal emendi ta' kompromess tajbin għaliex aħna rridu nibnu maġġoranza kbira wara dan ir-rapport. Hemm 78 emenda għal dan ir-rapport imma l-kwistjoni il-kwistjonijiet li għajmu dawn l-emendi huma importanti għal ġejjieni tal-istenders tal-kontabilità u rapportar fl-Ewropa u kol fuq is-sena globali. It-tieni raġuni din il-ġimgħa. Aħna qegħdin nistennew biex nirċievu rakkomandazzjoni preliminari tal-konsulent speċjali sur Majstat għal kummissarju ta' suq intern dwar l-effettività ta' dan il-proċess ta' appoġġ l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser rakkomandazzjoni possibbli sabiex intejbu l-proċess innifsu u kol it-mexxija tal-istituzzjoni involuta f'dan il-proċess. Jien nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex din il-ġimgħa dinna dawn din ir-rakkomandazzjoni preliminarja. Id-diskussjoni mqanqla dwar din il-kwistjoni marbuta ma' dan ir-rapport għada biss għadu biss il-bidu. Il-ġimgħa d-dieħla għabbażi tal-ħidma ta' esperti indipendenti, il-Kummissjoni Ewropea ser tinkonkludi l-evalwazzjoni ta' l-impatt ta' 80 sena ta' regoli tal IFRS fl-Unjoni Ewropea. Din informazzjoni ser tintuża għall IAS u r-reviżjoni tar regolament. U bekk id-diskussjoni ser tarġa tfeċ fil-Parlament Ewropew sabiex naslu għal kompromessi tajba aħna irridu niġġudikaw l-emendi tagħna għabbażi ta' prinċipji fundamentali. Informazzjoni finanzjera ta' kwalità għolja hija xi ħaġa essenzjali rapportar finanzjarju huwa element essenzjali tal-gvernanza ekonomika. F'dinja ekonomika globali aħna rridu set wieħed ta' kontabilità globali u standards tal-auditjar u għalek il-konverġenza ta' dawn l-standards differenti ta' kontabilità madwar id-dinja għandha tkun mira illi ġiet misħuqa wkoll mill 20 L-IFRS huma implementati f'aktar minn mit ġurisdizzjoni imma m'hemmx sistema globali mingħajr l-aċċettar tal-UAS u l-IFRS. Aktar ġurisdizzjonijiet jaċċettaw illi l-twaqif tal-standards l-aħjar li jisir minn persuna indipendenti. Ġala darba jkun hemm il-proċeduri xirqa għal proċess trasparenti u kontabilità trasparenti dawn il-persuni li stabilixxu l-standards iridu jaħdmu fl-interess pubbliku. Il-proċess internazzjonali ta' twaqif ta' standards irrid ikun proċess ta' kollaborazzjoni li jinvolvi wkoll il dawk li jistabilixxu l-standards mod nazzjonali l-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmu ta' appoġġ illi jrid iħalli deċiżjoni ħarija fidejn l-Unjoni Ewropea ġala darba dan il-proċess ikun wieħed effettiv. L-applikazzjoni xirqa tal-standards hija importanti daqs it-twaqif tal-standards imma l-applikazzjoni tal-standards tal-awdituri tal standards imma l applikazzjoni tal standards tal awdituri tal u r-regolaturi. Dwar l-emendi, l-iktar kustjoni importanti illi naraw illi tfetx permessa dawn l-emendi hija din li din liġeja. ġejja. Il-kunċett illi l-kunċett Ewropew ta' kontabilità li hemm fil-liġi tal-Ion permess tal-prudenza, il kunċetti ta' stewardship, dawn għadhom domx aktar fil- għafas konċetwali ta' li e RCB. Hemm ħafna emendi illi qegħdin jipproponu sabiex daħlu dawn il-konċetti fil-qafas konċettwali u fl-standards ta' kontabilità u sabiex tiġi ġurnata tmexxija ta' dawk li jistabilixxu l-standards hemm ukoll proposta illi Il-finanzjar ta' din l-organizzazzjoni jiġi marbut ma' l-implementazzjoni tal-proposta li sir li sir. L-emendi mhumiex konsistenti mal-prinċipju ta' indipendenza ta' dawk li jistabilixxu l-standards fil-proċess ta' twaqqif ta' standards. Kif diġa qed hemm dibattitu imqan għal dwar din il-kwistjoni u bekk l-emendi ta' kompromess li ġew imresqa għandhom lan li jippreservaw iħarsu l-prinċipju ta' indipendenza u li jkun hemm reviżjoni ta' din il-kwistjoni għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni illi talbet għal studju għal tender għal sejħa l-offerti tal-esperti indipendenti sabiex nanalizzaw l-impatt ta' 80 sena ta' regoli ta' użu ta' regoli tal-IFRS fl-Unjoni Ewropea u dan għandu jsir skont il-fema tagħna sal-aħħar ta' Ottubru 2014. It-tieni tħassib tagħna. Dan huwa dwar l-effettività tal-proċess ta' appoġġ ta' approvazzjoni fejn l-EFRAG u l-ARC huma involuti u kol dwar ir-rwol proattiv il-ġdid illi għandu l-efrak sabiex jagħti ċertu input fil-proċess ta' twaqif ta' standards għabbażi ta' arranġamenti ta' ħidma mal-Kummissjoni u kol għabbażi tal-programm ta' finanzjar 2010-2013 illi ġi approvat mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. Dawn huma emendi illi għandhom lan illi jtejbu it-tmexxija u responsabilta u koll illi jaqdu l-finanzjar ma l-implementazzjoni ta' din il-proposta. L-emendi ta' kompromess illi ġew proposti rridu illi jżommu l-indipendenza tal-grupp tekniku ta' EFRAG illi għandu lan illi jevalwa il-konsistenza tal-IFRS mal-liġi Ewropea u li kunem reviżjoni ta' din il-kwistjoni u bekk tiġi inkluża it-tmexxija għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni ser ikun hemm ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-konsulent eh, speċjali għal kummissarju u aħna naħsbu li l-Kummissjoni dan għandha tagħmlu sal-aħħar ta' Marzu 2014. Fi żewġ każijiet jekk il-Fondazzjoni IFRS u l-EFRAG mhux ser jimplementaw il-proposti tal-Kummissjoni b'bażi ta' dawn ir-reviżjonijiet, mela allura aħna irridu naraw jekk hux ser nwaqfu jew innaqsu il-fondi. It-tielet idea għal proposta ta' emendi hija li jkun hemm approvazzjoni annwali minn tal-Kunsill u l-Parlament għal finanzjar ta' dawn organizzazzjonijiet. Oriġinarjament kien intqal illi aħna ma rridux natu ċekk miftuħ lil din l-organizzazzjoni għal seba' snin sħaħ. L-emenda ta' kompromess proposta iżomm il-proposta tal-Kummissjoni sabiex nżommu il-programmi annwali ta' ħidma bejn il beneficjari ta' dan il-programm u il-Kummissari, il-Kummissjoni imma ddaħħal l-evalwazzjoni annwali minnaħa tal-Kummissjoni dwar li sodisfar ta' tkabbir ta' dan il-programm tal-programmi ta' ħidma u tal-miżuri illi ifeġġu mill-analiżi tal-konsulent speċjali u l-esperti indipendenti. Aħna edin nitkelmu dwar żewġ riviżjonijiet fil-verità hawnhekk għal-aħħar ta' Ottubru 2014 għall-IFRS il-gvernanza, il-kwistjoni tal-konċetti ta' kontabilità u reviżjoni oħra li għandha issir sal-aħħar ta' Marzu 2014 għal kwistjonijiet marbuta ma' EFRAG. Il-ġimgħa d fi Strasburgu. Aħna il-rapporter u il-shadows nittamaw illi niffinalizzaw l-emendi ta' kompromess li qed jiġu proposti u nivvutaw fekon il-Kumitat ekon fit-23 ta' Settembru. Grazzi Teodor fisem is-soċjalisti issa ngħaddi l-kelma li shadow is-sur għal Kadrawi. Voorzitter, om te beginnen wil ik natuurlijk danken. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt nibda billi nirringrazza ir-rapporter u nżomm fil-qosor. Nixtieq nisħaq illi tajjeb ħafna li intom aċċettajtu is-suġġeriment tagħna biex nipposponu il-vot ħalli jkollna ftit aktar ħin biex naslu għal kompromessi tajbin. Kif enfeżajt inti stess, irridu ukoll natu każ l-interim rapport dan iħares li kwistjonijiet bħal dan u forsi hemm xi proposti tajbin eh, fih il-ġimgħa dieħla waqt id-diskussjonijiet iridu li nikkonsidraw din il-ħaġa rigward is-sustanza ma naħsibx li hemm dibattitu fuq dawn l-organizzazzjonijiet li jiġu kofinanzjati la darba għandhom l-importanza soċjali fil-kas ta' rapportaċ. Imma l-standards sviluppati jridu jkunu koerenti ma' ħafna mill-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Jekk inħarsu lejn il-prinċipji tal-kontabilità, irridu nikkonsidrawhom ukoll fix-xogħol li nagħmlu. Jekk dan ma jsirx fuq livell adegwat, allura jkun diffiċli li nkomplu niffinanzjaw f'livell illi għandna bħalissa. Kwistjoni i Illi ħafna mxol jiġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Għedin nitkelmu dwar, per eżempju, l-standards tal-kontabilità. 43% ta' finanzi mill-Unjoni Ewropea dan ifisser li l-interess ġenerali dejjem irid jibqa' f'moħħna. Hemm bżonn ta' trasparenza u garanziji u forsi rridu nżommu aktar ħarsin stret fuqhom. Mannix natu ċek miftuħ għal periodu sħiħ ta' sitt snin naqbel ma' rapporter imma nħarsu leja eh, għabbażi ta' sena b'sena. Iġifiri kollox għandu japplika għal periodu ta' sena ħalli konna aktar ċarezza dwar kwistjonijiet Forsi l-ġimgħa diħra nitkellmu aktar fid-dettall dwarha u vera qed ħares il-qudiem biex niddiskutiha. Grazzi ħafna issa fisem l-alte il-rapporter Sur Cleans. Grazzi. Grazzi President. Il-biraħ diġa kellna laqa mal-rapporters u xedaw rapporters, allura għandi ftit punti li xtaqt namel. Lillin mill-limiti politiċi ta' din jidher li kien ħafna amendi proposti minn membri differenti ta' gruppi differenti. U allura ġew konġunti. Ma nistawx nitkellmu dwar figuri definittivi rigward qafas finanzjarju li hemm bżonn biex nappoġġaw dawn l-inizjattivi l-lum. Għanna interess naturalment f'dawn l-affarijiet u rridu li niżviluppawhom aktar imma rridu nassiguraw li l-bord f'Londra għandu jippreżenta l-interess Ewropew. Dan għandu xaqsam ma' kif inhu mibni il-bord u l-mod ta' kif dawn l-standards qed jiġu żviluppati rridu niggarantixxu li l-elementi speċifiċi tal-accounting standards Ewropej jiġu konsidrati kif suppost. Għanna żewġ emendi dwar din l-ħaġa 38 Issa, aħna interessati wkoll biex inħarsu lejn il proposti li għamel il-rapporter u naplikawhom ukoll. Għandu jkun ċar però li l-Parlament u l-Kunsill ikunu eh, eh, fil-kontroll u mhux is-Sur Majnstadt. Ġifiri, rispettivament ta' kemm il-proposti tiegħu jistgħu jkunu ta' bżonn, naqbel mar-rapporter dwar it-timetabling għanna l-efra kull proposti tal-oħrajn li jridu jiġu prezentati qabel marzu ta' sena d-dieħla u għandna interess biex eh, narawhom malar kemm jista' jkun. Dan ir-regolament kif tafu jmullura lura l-2002 u fil-fatt il-Kummissarju Barnier għal xi sena ilu li dan ir-regolament għandu jiġi implementat. Issa jider illi musa jkonna żmien biex namlu dan. Binna fuq ħaġa u diġa semmejnija u nasib li ħafna ħjaqblu maħħa. Aħna għanna opportunità li ninfluenzaw ix-xogħol li sar mill-bord sakemm aħna nkunu kofinanzjaturi. Mhux se nkunu kapaċi noħorġu ċekk wieħed minn issa sa l-2020 irridu nkunu nafu eżatt risorsi hemm u min qed jagħmilhom daw ir-risorsi jridu nkunu nafu kemm ġejjin finanzi mis-settur privat, kemm qed inħallsu aħna u kemm qed iħallsu oħrajn. Irridu aktar informazzjoni għal xanna xi informazzjoni nija. Sassur klimt issa minnaħat għal ħodor is-sur Gigor edin tart, u għallura musa noqot nirrepeti l-argumenti kolla, naħseb li edin naħdmu b'rapporter u b'xedaw stajbin minħabba l-lista importanti ta' mistoqsijiet li tqajmu hawnhekk fil-kumitat anki minnaħa tal-esperti ngħidilkom illi m'għandniex nikkonfermaw l-istruttura kif inhi. Nixtieq am punt din mhijiex biss dwar l-indipendenza ta' standard setters, anke jekk xaħat xi ħadd indipendenti. Il-mistoqsija hi tkun xi ħaġa bilanċata imbagħad hemm eh, problema wkoll bl-istruttura kif bħalissa. Dan veru għall ISB, għall EFRAK, u allura għanna raġunijiet tajbin biex inħarsu fija fid-dettal u mhux biss nagħtu sinjali fuqha. Meta joħorġu ir-riżultati minn dan il-proċess u ma jkunux appropjati għal bżonn tal-kontabilità għal SMEs, emmek irridu nindirizzaw il-ħaġa. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sur Gigol, napprezza li zammejt mal-ħin u issa il-kelma l-Sur Kamal għal-ECR. Grazie ħafna, se niprofa nżomm il-ħin u koll, ma mustan garantixxi nixtieq nirringrazzja sul Stoljan u rapporters l-oħra naħseb illi hemm sens ta' kooperazzjoni hawnhekk dimiex kustjoni politika imma kwistjoni diffiċli ħafna rigward l-standards ta' kontabilità, anki l-finanzjament. Se nagħmel ftit punti aktar mill nidħol f'dettall bħalissa għadna mħazbin dwar jekk hemmx inkompatibilità bej eh, l-IFRS u l-European Company Law. Jekk hemm din nuqqas ta' kontabilità, allura inkunu qed nagħmlu kompromess aħħana Irridu nkunu ċari fuq din il-ħaġa. It-tieni ħaġa hija li minkejja il-lobbies li hemm naħseb il-koll irċivejtu litra il-bira, irridu nżommu frasna illi memx evidenza li l-IFRS u l-Accounting Standards eh, kontribuxxew għal kriżi ħafna banek pero għalu illi l-accounting standards waslu għal krizi. Iġifiri rridu xiftit input mill-Kommissjoni għawnek rigward din il-ħaġa għal imbat nidu deċiżjoni fuqa. Aħna maħniex kontra l-standards globali, miex idea ħażina, imma rridu nassiguraw illi ma narmux idejat tajbin bħal per eżempju l-stewardship u l-prudenza u l-ġustizzja. Irridu naslu għal standards globali imma ma rridux impoġġu eh, f'periklu dak li għadni kif semmejt. Irridu nassiguraw illi nitalmu minn dak li għaddejna minnu. Jina naħseb illi ma nistawx nwaqfu l-finanzjament ek kif ġipu laħaq, irridu Eh, naqblu ma' kompromess u jkonna finanzjar temporani sakemm inkunu ċerti il-feridu morru. Grazzi ħafna sur Kamal. Skużani, ma tajċ il-kelma l-gwe u resta sur Klute. Jiena mux tanqot nżid affarijiet la darba l-ħin ħinu għastret, mux se nagħmel aktar kommenti. Grazzi sur Klute naprezza issa fl-aħħar rapporter sur Stovajen. Grazzi ħafna, President, ma tantx għandix inżid imma nixtieq insaqsi r-rappreżentant tal-Kummissjoni biex jgħidilna jekk kienu possibbli meta nistgħu nirċievu dan ir-rakkomandament primarju mill-Special Advisor. I will give the floor to the Commission. I appreciate if you could be. Fidej il-Kommissjoni, naprezza jekk iżon fil-qossar. Grazzi ħafna, President. Il-rapport jgħed bil-Franċiż, issa qed nifinizzaw it-tradizzjoni Ingliża u nispera illi eh, jingħata ftit fiftizijat għadu mhux fidejha bħalissa jina ħana meżgur li dan id-dokument per sal għandkom sal-ġimgħa li ġejja. Alla, ok, grazzi ħafna, grazzi li shadow rapporters kollha u nixtieq issa nirringrazzja wkoll li l-isfort nirringrazzja il-Shadow Rapporters għall-sforzi li għamlu biex ikollhom ħafna rappreżentanti minnaħa tal-dan eh, il-biznis ta' kontabilità u standards. Grazzi ħafna Stur Stovajan biex infakkarkom il-vot fil-komitat se jiseħ fl-24 ta' settembru u l-vot fil-plenarja sissa għadu mux ikkonfermat. U allura issa naddu għal punt li jmiss tal-agenda li huwa punt numru 5 jiġifieri l-konsiderazzjoni tal-ament tal-budget annwali ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 it-taqsimit kollha. Ir-rapporter huwa s-sur Sven Giegold imma issu sparixxa bħalissa. Le le le ġej. Mela sakemm jasal, senati il-kelma l-sur Giegold, ir-rapporter ta' dan ir-rapport. Well, suddenly isu kollox miex iblaġla bħalissa hawnhekk qegħdin tard u allura se nifoka biss fuq l-aktar affarijiet importanti u l-affarijiet li għadna ma diskutejniex. Jiena ħan ikkonċentra biss fuq il-figuri. Aħna diġa rajna l-emendi u jikkonfermaw id-differenzi li hemm fuq diversi kwistjonijiet jiġifieri jekk il-Eurozone għandux bżonn budget ikbar u għaliex l-Ewropa għandha bżonn budget ikbar. It-tieni mistoqsija. Jekk hemm bżonn dan il-budget, jekk għandux ikun hemm tnaqqis eh, fl-oqsma jekk se jikkontribwixxi għall l tal-2020 u fl-istess ħin iżid ukoll iżidiet f'dan il-qasam. Ġifiri differenzi jekk għandux ikun hemm rol aktar b'saħħtu talenti cyclical spending. Iġifieri jista' jkun li jkun hemm voti dwar uħud minn daw il-kwistjonijiet. U dawn imbagħad jikkorrispondi għal maġġoranza fil-Kamra. Kif tafu fuq dawn ir-rapporti ta' budgets, l-opinjonijiet jissu ma tantx interessaw il-ħadd u allura ma jwaslux għal riżultati. Rigward il-figuri jiena nista' nirrapporta li jiena mort fi tlet issa su mort l-Eurostat u koll biex nifem aħjar fej edine. Dan ikkonfermali f'pożizzjoni ġenerali hawnhekk li s-Supervizjur Ewropew u l-Aġenzija Ewropej għandhom bżonn aktar rizorsi biex e, jilħu dan ix-xogħol importanti illi għamilna permezz ta' leġizlazzjoni. Dan għandu xaqsa mal-atti delegati. Il-proposti tal-budgets tagħhom ġew naqsam min-naħa tal-Kummissjoni eh, b'mod kbir u dawn dan it-tnaqqis issa reġa' tnaqqas min-naħa tal-Kunsill ukoll. koll U allura fil-laqa ta' Shadows kien hemm appoġġ kbir biex nerġgħu npoġġu lura il-figuri li diġà ġew proposti mill-lesas. Storja simili wkoll fil-Eurostat aħna ivvotajna għal European Statistical Program Is-sur Rada Maha għalinna li minħabba nuqqas tal-riżarsi hemm dubju jekk għandniex eh, mezz kif aħna nieħqu dan il-programm jiena eh, nista' ngħidilhom li l-figuri kienu dawk li saqsew huma għalihom imma l-Eurostat jgħid li dan għandu jfisser li huma laħqu dan il-programm u mhux jażlu l-affarijiet li joġibhom biss imma jagħmlu koll affarijiet li ma joġbuhomx biex jilqu mal-programm. Fl-aħħar hemm ukoll xi dibattitu dwar aġenziji oħra u flus li stajna ta' għal-jom. Jiena provajt nibalanċa in nef għal ġdida fir-rapport tiegħi bitnaqis rispettiv wara shadow meeting ħafna mitnaqis tpoġġa eh, f'riservi madana kollu nissuġġerixxu il npoġġu fir-riservi in-nefqa għal standards fil-qasam tal-rapportar Eh, finanzjarju u ta' kontabilità. Aħna għamilna u koll flus fil-riserva tal-komunikazzjoni tal-EMU għax ħassejna li ftit mill-materjali jiġi prodott emmek ma ux konformi mal-mistoqsijiet importanti ħafna li għandhom iċ-ċittadini. U allura dan ma jikkonvinċix lil ħafna miċ-ċittadini tagħna. Fl-aħħar jiena nissuġġerixxi li nżidu ftit il-flus li nagħtu fil-qasam ta' kooperazzjoni internazzjonali fuq it-tassazzjoni. Ħarsu lejn il-ftehim ta' T20 għal dan. Fl-aħħar jiena nissuġġerixxi li nibdew azzjoni preparatorja ġdida biex nżidu il-capacitive building ta' partijiet interessati li mandomx jasmu l-industrija ħalli bekk inkomplu il-programm li aħna bdejna sentejn ilu b'suċċess kbir u dan huwa eh, kontribuzzjoni modesta ħafna għal bilanċ ftit mill-lobbying li huwa dej bħalissa fil-qasam eh, ta' servizzi finanzjari ġu salvuti wkoll. Grazzi ħafna Sven minnaħa issa jmiss kellim minnaħa tal-PPE, is-sur Ġfab. Dan hija hawnhekk flok ix-shadow rapporter sewa. Yes, Bernard, inti. Iva ma xtaqx nitkellem fuq il-pakket kollu, ma mela l-aħħar punt li qajjem sur Gigold dan uh, għandu x'jaqsam mal-fatt li għandna nassiguraw illi meta naslu għal budget tal-Finance Watch irridu ngħidu illi ma jistax ikun veru li istituzzjoni li tissejjaħ indipendenti tista' tissopravixxi biss jekk inħallsu aktar flus għaliha. Diġajna taw 900.000 euro għal dawni tip ta' entitajiet Eh, il-Finance Watch mhux se tagħmel affarijiet faċli ma' xogħol politiku tagħna se jkun aktar diffiċli. Issa, is-Sur McCarthy. Signor McCarthy, kollegi, nispera illi ma tivvutawx għal rakkomandazzjoni ta' Sur Langens f'dan il-qasem għaliex bħala founding member tal-Finance Watch nixtieq infakkarkom illi din eh, twaqfet bħala organizzazzjoni biex tħalli l-ċittadini u l-konsumaturi kollhom aċċess għall-informazzjoni ta' finanzjament biex jifmu id-dinja tal-finanzjament, 1.7 miljun u għan sinifikanti għal 10 miljun li intefqu għall-lobbying minnaħat tal-industrija. Iġifiri jena ma, ma, ma naċċettax din il-ħagġa. Nasab l-impentana u li napoġġaw iċ-ċittadini u nejnu għom jibnu informazzjoni dwar il-finanzi. Grazzi. Grazzi, fissa mis-soċjalisti Nadi il-kelma l-sur uh, Juan il-Shadow Rapporter. Grazie, President. Naqbel pratikament mal-punti kollha li prezentalna s-sur Gigold l-emendi li e, prezentajtu ma koperti mill-emendi ta' kompromess nifraħ għal daqstant li s-sur Gigold ta' xoll li għamel dwar emenda 6 67 il-kumitat li kon għandu jkun konxi tal-fat li l-lum memx non-financial lobby li jatem biex jati parir informazzjoni għanna bżonnom pero dam dan il-pariri daw l-avvizi u importanti f'organizzazzjoni li, li kunem organizzazzjoni ta' dan il tip Grazzi. Fisem għalde naddi l-kelma li sur Torvald. Mux jataw? Għaw xie membru mill-għalda li jishtiq jitkellem? Le? Fisem li sijar. Is-sur Kamal se jitkellem jew le? Le. Tajjeb. Is there any other member, Mr. Cluty, on behalf of... Issa naddu, is-sur Cluty fisem il gwe Ja, ich äh, würde ganz gerne noch äh, ein, zwei kurze Anmerkungen. Xi fil-qosor? Bażikament aħna nappoġġaw il rapport ta' Sur Gold aħna naħsbu li huwa tajjeb. Provajna nappoġġaw biftit emendi. Provajna namlu xi punti wkoll ktar b'saħħithom naqblu mal-pozizjoni tiegħu u nistgħu ngħidu dan huwa rapport tajjeb ħafna. Żewġ punti li nixtieq insemmi, ninfasizza minnaħa il budgeting u l-auditing aħna qegħdin aħna nabżon ta' awtoritajiet effettivi tal-auditing u għal daqstant l-autoritajiet supervizori għandu jkollhom budgets biex ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom Dwar Finance Watch nixtieq ngħid li fil-bidu ta' dan eh, il-mandat aħna ħdimna l-kol flimkien biex inkunu nistgħu noħolqu din l-istituzzjoni u l-isfond ta' dan kien li aħna kellna nies mid-dinja finanzjarja bħala persuni li għatu parir ma kien hemm lebda opinjonijiet indipendenti, perspettivi indipendenti u aħna rajna li ma kienx hemm wis expertise mis soċjetà ċivili. Nixtieq nfakkarkom ta' dan kollu importanti li anke jekk jinvolvi ħafna iktar xogħol u naqbel ma' Sur Langen eh, dan jista' komplika iktar istituzzjoni però dan huwa lan ta' din l-istituzzjoni tal-Finance Watch ta' ehm, opinjoni alternattiva li tpoġġina f'pożizzjoni li nkunu li konna opinjonijiet eh, eh, kritiċi differenti jiena nista' nappoġġa lil Finance Watch u ngħid li nappoġġa wkoll proposta ta' Sven Giegold. Issa se ngħaddi l-kelma lis sur Smith napprezzak jekk inżommu fil-qosor għaliex m'għandniex wisqin u mbagħad ngħaddi l-kelma mill-ġdid lil Sven. Grazzi, ser inżomm fil-qosor iżda nixtieq ngħid li jiena nappoġġa lil Sven Giegold. Mux dejjem naqbel miegħu, <laughs> imma naħseb li huwa meħtieġ din dajba. Meta kellna din id-diskussjoni dwar il-metodu naħseb li il tajt ma madwar 200 stakeholder differenti, mux kollha kienu qegħdin jgħidu l-istess ħaġa. Iżda il-konsumaturi jekk hemm konsumaturi f'dil perspettiva ġenerali ma kien hemmx wisq minnhom. ġiri ma naqbilx, pero ma dal gruppi, pero nasib li huwa utli f'demokrazija jiena mdorri f'dan f'pajjiżi aħna nappoġġaw lil dawk ukoll li jikkritikawna, grazzi. Grazzi ħafna, sur Smith issa nadu Sinjura Loling. Fil-qosor jekk joġbok. Meine Bemerkung machen Sie, wissen Sie ja. Komment. Naf li irridu nifrankaw il-flus. U ħatna ta' miżuri li jolqtuna u kol. Emma ta' problemi li għanna issa minħabba dan it-tnaqis ta' 30% fil-space tal-missions u issa jisna edin narmu l-flus għawnek. Dawn in-nies għandhom bżonn jiġu finanzjati jew le. Nxandhom eh, xieqsmu daw ma' ċittadini. Uma Eh, għandhom paga tajba u aħna rridu nagħtuhom finanzjament. Et nippruvaw eh, insalvaw kollox, anka tnaqis fl-infiq tagħna stess u jiena ma naqbilx ma da, grazzi. Naddu issa Sur Gigold. Kollegi, l-ewwel net, grazzi għal dawn il-kontributi, l ewel net mod ġenerali dwar il- l-autoritajiet finanzjari Ewropej u koll l-autoritajiet supervizori u l-Eurostat jider li għaw konsens hawnhekk fil-Kamra li huwa meħtieġ għaliex inkella l-sforzi leġislativi kollha tagħna jkunu nutli. Grazzi għal dan. Issa dwar id-dibattitu li aħna kellna fuq Eh, ċifra tal-budget nixtieq ngħid li din il-linja tal-budget mhijiex linja tal-budget speċifika għal Finance Watch iżda hija tender għal organizzazzjonijiet li mhumiex finanzjati mill-industrija nifisa ġa illum. Din l-ewwel inizjattiva li aħna finanzjajna għal eh, sentejn ġiet intużata minn organizzazzjonijiet differenti u wieħed minnhom qed jirrappreżenta l-utenti ta' swieq finanzjari li huma organizzati wkoll fil-proċess ta' leġiżlazzjoni finanzjarja. Min-naħa l-oħra, stima dwar l-użu tal-flus fi Brussell biex nirrappreżentaw l-interessi privati fis servizzi finanzjarji hija madwar 300 Eh, miljon euro kull sena u hemm ukoll full-time lob 700 full-time lobbyist. Apparti mill l-utenti hemm ftit wis għaliex hija ħafna diffiċli li tiġbor il-flus minn 400-500 miljun ċittadin jew li tiġborhom mingħand dawk li jistgħu jagħmlu l-iktar profitt eh, permezz ta' influenza fil-leġiżlazzjoni u għal dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa nibbilanċjaw il-forzi kif namlu kol fos moħran ta' protezzjoni tal-konsumatur, eh, ambjent, svilup, U ta' kbira s-solt f'servizzi finanzjari, però ma kienx dan għaliex huwa biss permezz ta' inizjattiva bejn il-partiti li rnexxilna noħol u l-paġet sentejn ilu u jiena nispera li dan jibqa' dej. Jiena nixtieq nenfasizza wkoll li l-Kummissjoni tat lil din il-proposta tal-budget tat A li tfisser li hija l-ikbar kategorija għal dak li tirrakomanda l-Kummissjoni fir rigward tal-azzjonijiet preparatorji. Għandna wkoll Kummissjoni fuq din il-proposta u jekk ngħid nuża klim Ġermaniż dan ifisser li hija pjuttost sempliċi fir rigward tas-sitwazzjoni li ninsabu fiha għal daqstant nitlobkom li tivvutaw favur il-budget line 6705. Grazzi, grazzi Sur Gigol. Naddu issa għal punt Anzi, se nivvutaw fuq dan il-punt ftit żmien ieħor. Naddu għal punt sitta tal-aġenda il l-avviżi dwar it-trialogi it-trialogi ġeġabdew fl ta' Lulju, il-President, um, biex permettew għat-tażliet fuq il-long-term warranty. Dawn il-proposti għandhom jgħatu bazi tajba għal iktar negozjati, iżda fil rigward ta' no, ta' mandat Mistax jisir bis progress, id-diskussjonijiet jifukaw ukoll fuq Quick Fix Directive biex ikun hemm uh, solvency ġdida għal data tal-applikazzjoni li bħalissa hija l-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla. Il-Parlament issuġġerixxa fl-ewwel ta' jannar 2016 bħala applikazzjoni kredibbli ġdida il-Kummissjoni tista' taqbel jekk din id-data ndix tiġi emendata mill-ġdid. il-Kunsill informa l partiti ta' trialogu li il-Kommissjoni tista' tfassildata l-jannar ta' 2016 biex tadotta din tip ta' direttiva. Il-Kommissjoni issa mistennija li tadotta proposta b'data qabel il-aħħar ta' dan ix-xahar. Trialogu għam nimbus snejn u pjanat għal 10 ta' settembru u l-10 ta' ottubru dwar il-mifid It-tieni trialogu fuq il-MIFID sar il-bira fuq Invested Protection Commodities Scope u eżenzjoni ġew diskussi. It-tielet trialogu huwa pjanat għal 11 ta' Settembru dwar trialogu fuq il-Band Regulation u Recovery Directive kien hemm ċett trialogi fuq id-direttiva fl-10 tal-Ulju u l-bira l-4 ta' Settembru l-ewwel laqa eh, diskutiet l-ambitu ta' direttiva u wkoll ix-xogħol tekniku tal-Kummissjoni. Dan iwassal għal kompromess ta' presidenza l-autoritajiet ta' riżoluzzjoni u fuq ukoll maneġjar speċjali. Dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu preparati u xogħol tekniku għandu jkompli fil rigward ta' diskussjonijiet mal-Kunsil fuq il-direttiva eh, ta' Deposit Guarantee Scheme, il-rapporter fuq Deposit Guarantee Scheme indika li huwa jixti jerġa' jibda il-diskussjonijiet parallel ma' negozjati fuq il-BRD skont dak li ġie adottat f'Mejju tal-2011 u fi frar tal-2012 għabbażet ta' dan it-test Fu eh, in negotiation teams kien hemm żewġ laqat wara il-laqa kien hemm xi xogħol tekniku u dwar it-test tad-DS u bdew ukoll diskussjonijiet politiċi fil-bidu ta' Ottubru. Iktar tard laqat konġunti dwar iż-żewġ eh, kemm il kunser il-Kummissjoni probabbilment se jiddiskutu kwistjonijiet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 Fir-rigward ta' deposit guarantee, il- um, l nar fil-kunsil uh, uh, wasal l-dom ta' sentejn missa eh, jekk kollox imur tajjeb dan forsi jista' jittieħed fil-plenarja ta' frar ta' sena diħla. Grazzi ħafna, Sur Simon, issa ngħaddi il-kelma lil um, President biex tmexxi il-votazzjoni. Thank you, Pablo. Um, I actually have one uh, small extra uh, chair's announcement. Għandi punti minnaħa tal-President dwar is situazzjoni preżenti tal-SSM u in-negozjati fl-imkien mal-Bank Ċentrali Ewropew. Kenna kwistjoni waħda pendenti li hija il-livell tal-aċċess li il-Parlament Ewropew ser ikollu għal minuti tal-Bord Supervisorju u għal daqstant għadna edin nistennew riżultat dwar dan qabel ma niproċedu l-SSM probablement ser e, tiġi votata f'Strasberg li miss, pero sissa għadni ma firmajċ u ma sottomettejċ id-dokumazzjoni li jippermetti li dan isir. Et nispera li sal-ħamsa il-lumar nofsinari kun nista' nagħmel dan dan huwa l-aġġornament dwar dan il-punt. Issa, lesti għal-votazzjoni? Punt seba huwa post-post u għal daqstant issa ngħaddu għal l-abbozz tal-opinjoni mis-sur Sven Gigold kulħadd lest. Et nara min et fittex il-kards tal-votazzjoni mandiċ tijaj ser da meta naslu għalja emenda wieħed dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tajjeb. Din viċin ser konni verifika. Jider li ser nivvotajin u kol. Niftu l-votazzjoni. Not open? You can't phone and be on? No. Right. No, no, don't. Is everybody voted? Kulħat vota, l-votazzjoni għamaluqa. Ma ddiċ. Okay. Um, amendment 2. All Amenda 2. Dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet. Addiet. Kompromess A favur kontra. Astenzjonijiet niverifikaw ma naħseb għaddiet. Votazzjoni. Nistaw nitfu l-votazzjoni? Kulħadd ivvota? vota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 Vot ieħor, jridu nżidu vot ieħor. Ma ditx. Għaliex 20 kontra 20 anka jekk hemm ieħor ekstra bħala plus. Kompromiss beda dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Emenda 12 dawk favur kontra ma diċ emenda 13 xtaq verifika fuq 12 iva ni verifika aw majna siħor kla ti vota ma diċ emenda 13 favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw. Ma jnasiħor xinżidu l-ħat vota ma ditx. Emenda 14. Favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 17 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 19 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 21 favur kontra astenzjonijiet ser verifika iżda naħseb li maddiċ. Iġdu nżidu punt iħor mal-minus. Kulħat vota simna mela l-votazzjoni ma ddiċ. 22 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw għalli xmarajx bis idejn iżda naħseb li favur. Iħor xinżidu ma dawk favur u l-votazzjoni għaddiet. 23 favur. Kontra astenzjonijiet ma għaddiet Għaddiet. 18 kontra żewġ astenzjonijiet. Yeah, it was carried. It's just, yeah. Yeah, well, I, I'm not sure what your problem is, Arlene. Um, Ma nafx il-problema tija Karlina għaddiet. 24 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Lim tit verifika 24, niverifika 24. Hemm wieħed ieħor nżidu ma dawk kontra la sant ma ditx. Kompromess de favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Nadu għal votazzjoni finali, nadu għab b'mod elettroniku, niftu l-votazzjoni. Iħor xinżidu mal-plus. Kulħat vota. Zewċ persuni oħrajn li għadhom ma votawx il-votazzjoni maluqa għaddiet 23 favur, 12 kontra, 7 astenzjonijiet. Issa għanna l-emenda tal-budget. L-emenda tal-budget. 6700 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 6701 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 6702 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 6703 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 6704 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 5, favur kontra astenzjonijiet niverifika niverifika 5, iħor zidu Dawk favur għaddiet 6 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet 67 wieħed erba' dawk favur kontra Ostenzjonijiet niverifika, se niverifika naħseb imma li maddiċ. Wieħed ieħor kontra nala il-votazzjoni maddiċ. 670 favur kontra stanzjonijiet għaddiet din hija parti mill-kompromess xorta waħda dan kien kompromess numru 2 wieħed dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet tnejn favur kontra stanzjonijiet għaddiet 673 favur kontra stanzjonijiet għaddiet Għawnek għal-daqstant nikkonkludu. konkludu Nadilek il-kelma Pablo għal-rapport tijak stess. Sorry. Ah. No, this is... Oh, yeah. Yeah, we move on to the next item of the agenda. Uh, Senaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda, iġifiri id-dibattitu dwar ir-rapport tal-protezzjoni tal-euro ta' muniti oħra permezz ta' liġi kriminali kontra l-falsifikazzjoni u sostituzzjoni ta' deċiżjoni qafas tal-Kunsill. Il-Kumitat Ewlieni huwa libe ser neqleb l-Ispanjol issa li xina rapporter u sabiex nitkellem dwar dan il-punt. L-idea ewlenija wara dan ir-rapport hija li nimmodernizzaw unsaħħu kif ukoll narmonizzaw is-sistema ta' penali ta' sanzjonijiet għal falsifikar tal-euro u wkoll falsifikar ta' muniti oħra fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea. Dan jisostitwixxi regolament wieħed tlieta tlieta u wieħed u jissaħħa l-armonizzazzjoni tal-penali. Rridu nġildu il-frodi ekki l-idea u rridu nġbdu l-istess ħabel b'determinazzjoni sabiex niksbu din il-mira. Parti minn hekk armonizzazzjoni f'dan is-settur u aktar iġustifikat aktar minn qatt qabel. Dan minħabba l-importanza tal-euro vizavi l-integrazzjoni politika u finanzjarja tal-Ewropa. Minħabba Is-sitwazzjoni diffiċli ċittadini Ewropea eh, ċittadini Ewropej irid ikollhom aktar fiduċja fil-munita tagħhom. U bekk irridu nipproteġuha kontra li falsifikar fl-Ewropa. Jien nixtieq ngħid illi l-miri tal-emendi jiena ressaqt kienu sabiex jiena niżgura illi l-Istati membri ikollhom il-mezzi disponibbli kollha permessa tal-istrumenti ta' kooperazzjoni. Jiena xtaqt u ukoll illi jien irid ikun konsistenti ma' rapporti minnaħa tal-ekon, rapporti l-oħra li jindirizzaw din il-kwistjoni. Jiena nemmen ukoll illi aħna għandna nizguraw li l-istati membri kollha jaġixxu mod konġunt flimkien. L-emendi tiegħi jirreferu għal ħafna affarijiet il- sentenzi per eżempju rridu niżguraw illi dawn nafru l-dak li jkun mill-li wettaq reat u jina rrit nizgura li jkun hemm proporzjonalità ta' sanzjonijiet. Jiena għandi emendi li jizguraw kamp ta' applikazzjoni wiesa' u ser ikopri wkoll il-muniti u l-karti tal-flus mhux eh, mtemma. U dan ma jkoprix biss l-euro imma anke muniti oħra. Jiena mill-proposti marbuta mar-reati u l-produzzjoni ta' materjali li jiġu użati fil-produzzjoni tal-muniti falsifikati. L-aħħar punt li xtaqt ngħid, li xtaqt nagħmel huwa illi nidentifikaw il-muniti falsifikati u l-autoritajiet ikun jistgħu jidentifikaw. msa se ngħaddi l-kelma li shadows għandna Sinja Ferreira ma tinsabx hawnhekk xi soċjalisti oħra forsi jixtiequ jitkellmu. Yes, uh, apologizes from uh, mm, uh, Elisa Ferreira. Iva, nitlob skuża fisem Elisa Ferreira li xanda impenji oħra u jiena hawnhekk ser nitkellem fisimha. Nista' nirringrazzja l rapporter għal ħidma tiegħu dwar din l-abbozz ta' dan l-abbozz ta' opinjoni jiena naqbel miegħu dan l-abbozz. Il-proposta tal-Kommissjoni aħna nilqawa l-ewwel nett li falsifikar tal-muniti mod partikolari l-euro jipoġġi f'riskju il-fiduċja ta' ċittadini fil-muniti u li nisanzjonaw eh, dan l-aġir u importanti u apparti minn hekk hemm bżonn ta' armonizzazzjoni f'dan is-settur. Din xi ħaġa aħna nilqawha. Issa fit-28 stat membru ser ikonna il-falsifikar li jiġi kastigat bħala reat. Ser ikun hemm sentenzi ta' ħabs ukoll li ser jingħataw ukoll li ser nagħtu għodot ta' investigazzjoni. Jiena nemmen il l-abbosta opinjoni itejjeb il-proposta tal-Kummissjoni billi itejjeb il-pubblikazzjoni ta' sentenzi u tkun xi ħaġa kriminali, jkun reat li jekk wieħed joħlo eh, muniti u jistampa karti tal-flus falsifikati. Jina minix nistenna li ser niproponi xie emendi signifikativi eh, sinifikattivi fizafi l-approċ ta' rapporter. Grazzi. Grazzi, sur padal fisem il- liberali, naser naddi sal kelma sinjura Iva. Grazzi tassew. Jien ser nindirizza l-proposti se narom baktar, għamma l-impressjoni tiegħi hija illi mixin fid-direzzjoni tajba għandi mistoqsija waħda li jidilli li aħna hawnhekk Edin nitilfu minn taħt għajnejna l-iktar punt importanti għanna test sabiħ dwar protezzjoni legali tal-euro, imma aħna irridu l-ewwel qabel kollox niġġieldu li falsifikar. Irridu naraw il-karti tal-flus tal-100 euro u tal-500 euro għaliex dawn iħeġġu il-kriminalità organizzata ikunu ikunux oriġinali jew le jekk naraw dittatur Ben Ali kellu ħafna minn dawn il-karti tal-flus ta' valur kbir forsi l inkludu dan f'dan it-test mhix aħjar soluzzjoni legali aħjar nindirizzawa b'aktar reqqa Imma jiva rridu niżguraw li ma jkunx hemm dawn isomhom ta' flus kbar involuti fil-falsifikar. Naddi l-kelma s sur Tavares imma ma jinsabx hawnhekk ix xedow u bekk se jitkellem sur Lambert. Jiena ma nafx hekk għandix nitkellem bl-Ingliż jew bil-Franċiż, għandkom xi preferenza? Se nitkellem bil-Franċiż għal darba. Għanna kompitu diffiċli l-lum, President, jiena għandi kompitu diffiċli għaliex nitkellem fi sur tavarix. Jiena, irrit ngħid li aħna mannix lan li nfasslu nersqu xi emendi, ħana kuntenti bit-test kif jinsab palissa u nappoġġu dak li qalet Silvi dwar dawn il-karti tal-flus ta' valur kbir. Neħtiġuhom dawn min għom, min jeħtieġhom din dawn il-karti ta' 100 euro, 500 euro, jina qatt ma kelli waħda fidi ma nemmen li hemm persuni li forsi jivan, għandhom bżonnhom. Ma mhux kulħadd jeħtieġhom dawn il-karti tal-flus ta' valur kbir. Issa ix-shadow rapporter Sur Fox, grazzi President. L-armonizzazzjoni kif qed tipproponi l-Kummissjoni tgħin sabiex tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet tal-qrati u tgħin fl-interpretazzjoni tal-każijiet fost l-Istati membri li jużaw l-euro. Iżda jiena ma napoġġax il-regolament dettaljat għas sanzjonijiet minimi hekk kif hemm f'artiklu 5 ta' direttiva. Jiena naħseb illi din tindaħal wis fuq sovranità. Jiena mħasseb ukoll b'artiklu 11. Jiena perswas l-Unjoni Ewropea m'għandix is-seta illi ġiel l-Istat membru li jaċċedi għal trattat jew inkella li li projbixxi li jiġi użat trattat. Apparti minn dawn jiena lest illi naħda flimkien mal-kollegi fuq dan id-dossieri, grazzi. Grazzi Sur Fox. Hemm xi membru ieħor li jixtieq jintervjeni hawnhekk. Issa bħala rapporter ser inġeb bl-Ispanjol. Grazzi lilkom il-kol għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Jiena ser nqishom kollha. U ser niprofa nibda li suġġerimenti tagħkom f'emendi. Nixtieq nikkummenta dwar xi ħaġa għal regular dwar il-karti tal-flus tal-200 u l-500 euro. Naħseb li it-ħassib tijak u għuħet leġittimu, iżda l-kwistjoni tal-karti tal-flus tal-200-500 euro miġ waħda marbuta mal-falsifikar. Ija aktar problema marbuta mal-ħasil tal-flus. L-anta dan il-rapport huwa illi jindirizza li falsifikar tal-euro u moniti oħra fl-Europa. Għal daqstant, minkejja illi tħassib tiegħek u għet leġittimu ma naħsibx illi tkun xaġa tajba li indaħlu f'dan ir-rapport għaliex kifed dan huwa rapport dwar li falsifikar u mhux dwar il-ħasil ta' flus. Iżda, xorta waħda jiena sodisfa eh, jiena lest li niddiskuti dan ma' Sinjura Gula u ma' Sullan Sullamber għaliex anku wader li jinsab imħasseb. Hawnhekk. Jiena żgur li nistgħu nsibu E, xi kompromess. L-iskadenza l emendija dik tal-10 ta' Settembru u aħna ser nindirizzawhom fl-24 ta' Settembru. Ser nivutaw fil-Kumitat Ekon dakinhar fil-24 ta' Settembru. Il-Kumitat Ewlieni ser jivvota fit-3 ta' Ottubru u dan ir-rapport jgħaddi għal vot fil-plenarja imma għadna ma nafux meta ser tkun id-data ta' plenarja. Issa l-punt li jmiss l-eżami tal-abbosta opinjoni għal garanzija tal-Unjoni Ewropea l bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li appoġġaw proġetti barra l-Unjoni Ewropea. Il-rapporter is-Sur Martin Beck jiena naddilu il-kelma. Iva, grazzi, Sur Bowles. għaliex eh, ismek għadu miktub ħażin hemmhekk. Eh, jina sibt li inti zawis Ols imma saqet ninduna li għalek ħazbal inti. Grazie tal-opportunità sabiex jina niprezenta din l-opinjoni qasira issa f'dal-ħin nixten ringrazzja l sekretarjat mod partikolari li l-assistenza tiegħi li Johannes Xrab għaliex minħabba l limiti ta' ħin il-pawza tal-sajf u għamel xorta waħda minkejja il-limit ta' ħin huwa xorta għamel biċċa xogħol eċċezzjonali. Jiena ser inżomm fil-qosor kif wedkom u ser nagħmel dan bil-Ġermanis jekk ma jimpurtax għalikom. Hawnhekk qegħdin indirizzaw il-garanziji kontra telf possibbli fir-rigward tal-finanzjament li appoġġaw proġetti barra l-Unjoni Ewropea. Dan huwa segwitu li jżid mal-qafas eh, preċedenti, qafas ta' garanzija preċedenti għal e IB. Għallina kien hemm punt importanti f'din l-opinjoni dawn huma marbuta ma' riskju ta' spekulazzjoni. Dan ta' naraw f'emenda numru seba' li jiena fassal. L-idea skont il-proposta tal-Kummissjoni hija li l-IB għandu jiġi mħeġġeġ sabiex jappoġġa l-finanzi fuq riskju propju u jrid juża l-istrumenti kapitali. Jien dan għamiltu sabiex niżgura illi ma jkunx hemm riski mhux meħtieġa li jistgħu jiftħu l bieb għal spekulazzjoni dwar l istenders ta' rapportar fl-opinjoni tiegħi jiena nittama illi l-kumitat jaqbel miegħi li IB għandu jirrapporta dwar l-azzjonijiet tiegħu rapporti id-dettaljati għandu jkollu dmir illi jirrapporta dwar il-kooperazzjoni ma l-istituzzjonijiet finanzjarji lokali li tagħti aktar tarif u lista ta' beneficjarji hija meħtieġa għaliex minn hemm joħroġ ċar min fl-aħħar mill-aħħar qed jissellef, min qed jibbenefika eh, mill-fondi. Imbagħad emend 8 jitkellmu dwar istituzzjonijiet finanzjari lokali u rwol tagħhom fil-bidu ta' din is-sena fil-mezzi ta' xandir aħna stajna naqraw illi li għajbi kienet qed titlob ħafna flus għall-istituzzjonijiet sabiex tgħaddi s-self tagħha, tagħti s-self tagħha. Irdu niżguraw illi il-flejes kollha jgħaddu fil-proġetti, jidħlu fil-proġetti u ma jirdux jiġu mxekla minħabba dawn l-imposti li qed jiġu mitluba. is settu li jmiss huwa dak tal-bidla fil-klima Hemmhekk il-Kummissjoni qed tippjana għall inqas 25% tal baġit għandu jiġi allokat għal miżuri marbuta ma' tibdil fil-klima u trażin ta' dan l-effett fl-opinjoni tiegħi jridu kriterji aktar konkreti. Xiġifieri li konnazzjonijiet li ħarsu l-klima u proġetti ta' dan it-tip. Mhux xi sigriet hawnhekk illi xi ħadd mill aħna ah, illi bħala persuna li ġej mill-Awstrija jiena konvint, aħna konvinti illi dan m'għandux ikun mod ta' kif jiġu pumpjat il-flus fl-industrija tan-nuklear il-flejes tal-IIB mandom xieġu użati sabiex nipermettu l-industrija nukleari sabiex jibqa' fuq saqajhom. Imbagħad il-tħassib ieħor tal-bit tal-SMI semmek e, irridu niżguraw illi l-IIB U l-investiment tal ib ma jfissirx biss li nappoġġaw il-relokazzjoni tal-postijiet tax-xogħol u l-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea li lin mill-Unjoni Ewropea li dawn il-postijiet tax-xogħol imorru band oħra mhux fl-Unjoni Ewropea. Issa is-sur Stolojan bħala xedow. Grazzi President, grazzi l-rapporter għal-ħidma tiegħu. Jiena ser inżomm fil-qosor aħna napoġġaw dan ir-rapport huwa importanti għal-Bank Ewropew ta' Investiment sabiex jibqa' għaddej din il-ħidma f'pajjiżi li jinsab li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. U importanti illi nżommu l-status ta' tripla A tripla għal-Bank Ewropew ta' Investiment sabiex dan is-ser fil-pajjiżi terzi ikollhom livell ta' l-inqas livell possibbli ta' interess. Issa dwar l abbost ta' opinjoni aħna l-ester napoġġaw ħafna mill-emendi madana kollu hemm xi kwistjonijiet illi aħna rridu niddiskutuhom fil-grupp politiku tagħna l-iktar dwar emenda numru 3 li hija marbuta mal-kwistjoni tal-lebda fondi m'għandhom jingħatu jingħataw għal finanzjament tal-enerġija nukleari dan inkludi proċessi upstream u downstream kif ukoll ħażna tal-iskart nukleari din il-kwistjoni qed iridu niddiskutuha fil-grupp tagħna u rridu noħorġu b'konklużjoni frabta ma' dan. Imbagħad hemm emenda numru erba' il-finanzjar tal-IB mandux jikkontribwixi sabiex postijiet ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea imorru band oħra li l mill-Unjoni Ewropea aħna ma rridux li l-impjieg il-postijiet ta' xogħol jitilqu mill-Unjoni Ewropea, joħorġu mill-Unjoni Ewropea, imma ma nafx kif il-Bank Ewropew ta' Investiment jista' jdaħħal fil-linji ta' politika tiegħu dan il-an. Bata' kwistjoni oħra illi ma tinsabx l-opinjoni imma din tinsab fan-nes numru tlieta minn għalija il-lista ta' pajjiżi li huma eleġibbli għal din it-tip ta' garanzija hemm ukoll l-Armenja fil-lista u meta nqisu x'ġara bid-deċiżjoni li ttieħdet fuq il-livell ta' stat, fuq livell ta' stat fl-Armenja dwar l-isħab tagħha ma' l-Unjoni ma' Russja u l-Kazakstan fejn hija rrifjutat ftehim ta' assoċjazzjoni u l firmal ta' ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea u bekk irridu naraw jekk post l-Armenja għadux dak l-annes. Grazzi, Sur jan fisem is-soċjalisti mawx membri fisem l alde lanqas ma' membri preżenti u bekk Fisem il-ħodor ser d l-kelma l sur Lambert. Kif kon taf? Hawnhekk jiena nixtieq ngħid kelmtejn nirringrazzja l-ħaspiter Martin, aħna ser nappoġġaw l-emendi kollha tiegħek, iżda kif stajt topsor? aħna ser nippruvaw insaħħu uħut minnhom. L-ewwel punt li xtaqt nagħmel huwa dwar it-tip ta' proġetti li qed tiffinanzja li IB u dan japplika għal mandat estern kif ukoll intern. Ejjew ngħidu l-affarijiet kif huma. Fir-rigward ta' enerġija innovattiva, proġetti ta' enerġija innovattiva, il-banek normali qegħdin jgħidu dawn huma affarijiet komplikati, m'għandniex track record, ma nistgħux nidħlu għal dan is-sogru. is sogru U bekk il-banek ser jgħidu li aħna nistgħu namministraw ir-risk u l-affarijiet li nafu bihom. Nafu li l-banek huma konservattivi dawk normali. Qed nisma' banek li jgħidu li wind park offshore għalina din hija xi ħaġa ġdida, m'għandniex idea. M'għandna l-ebda dwar il-livell ta' riskju u bekk mhux ser nissugraw hawnhekk imma mbagħad huma jistgħu iva jiffinanzjaw impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil faħam jistgħu jiffinanzjaw in-nukleari, imma forsi jgħidu li le aħjar ma fin-nukleari jekk m'hemmx għajnuna mill-istat. Iżda l-punt li qed nagħmel jien huwa illi l teknoloġija tas-seklu 19 u 20 għandha tiġi finanzjata mill-banek normali ma nistgħux nużaw l ib il huwa strument finanzjarju politiku sabiex aħna nibqgħu għaddejn bl-affarijiet ta' kuljum. F'dan ir-rigward aħna rridu li konna pjan ta' tranzizzjoni ta' phasing out ma rridux ngħidu biss iva rridu naqsu l-finanzjar għal teknoloġija antika u nżidu l-finanzjar għal teknoloġija ġdida. Le, irdu ngħidu dak li huwa antik. Dak li huwa qadim il għajbi mhux ser tindirizza aktar. Mustert mismijaw aktar, għalix li IB qed opera bi flejes pubbliċi u l-flejes pubbliċi għandhom ikunu xprun għal-bidla u mux sempliciment sabiex l-affarijiet jibqgħu għaddejjin pas-soltu. Neħtieġu pjan għal tranzizjoni ta' sussidji, ta' enerġija li ma tiġeddiġ, Umbat irridu li li ib jiffoka biss fuq eh, din it-tranzizzjoni tal-enerġija bażikament Dik kienet l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa. Aħna nixtiequ li jkun hemm konsistenza mal artikolu 21 ta' trattat, jiġifieri konsistenza mal anijiet ta' politika esterna u hawnhekk iva nappoġġa dak li qarissus tolojan. Jekk xi stati jiddeċiedu illi huma jaqblilhom aktar jekk ma jkollhomx relazzjoni tajba mal-Unjoni Ewropea, tajjeb wis jagħmlu li jridu, imma mbagħad għaliex aħna għanna nifinanzjaw proġetti f'dawn l-istati. Fl-aħħar net muser għajem kull punt imma fl-aħħar net u dinija talba li jenna namlu aħna, aħna nemlu illi li BRD mandux jibqa jeżisti għanna wis istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u il-kompiti tal-BRD li għandhom jinqasmu bej il-Bank Dinji u bejn id-DRB bekk nużaw il-flus tal-kontribwenti aħjar. Il-Kummissjoni għandha tiqaf tippreserva u tħares li dawn l-istituzzjonijiet li m'għandhomx valur miżjud. Iviva, iva, naqbel miegħek u inti taqbel miegħi. Jekk aħna rridu nkunu kredibbli bħala persuni li qegħdin jonfqu l-flejjes tal-kontribwenti aħna rridu nagħmlu ħilitna sabiex nirrazzjonalizzaw l-infiq illi qed isir. U hemm ħafna xisir anke f'dan il-Parlament wara kollox. Għadna qed naħlu l-flus dan il-Parlament u aħna irdu nintegraw l-infiq intern tagħna. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li ngħid dan, aħna hekk biss nistgħu niġġieldu sabiex ninataw aktar riżorsi fl-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux nagħmlu ħaġa minn għall-oħra, ma nistgħux ngħidu ħaġa minn għall-oħra. Jiena minix favur li nagħmlu dan u nibnu l-imperu tagħna. Grazzi. Issa fisem li sijar, Isur Fox. Well, thank you, Chair. Grazzi, President. Il-kollega tiegħi Ivo, straight check ma jistax ikun hawnhekk u se nuża kelma għaj unkun qed nirreferi għalih. Nishtiq ningraħi Sir Peter Martins għal dan id-dossier, il-proposta tal-Kommissjoni għaliex irridu nkabru il-kapaċità tal-ECB biex jagħmel proġetti il barra mill-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk tan-nofsinhar kif ukoll tal-Vant. Passur Stolojan jiena mħaseb fuq emendi tlieta u erba. Fuq punti oħra nagħmel l-emendi l-oħra tiegħi. Il-prinċipji jistgħu jiġu som, som fil qosorek il-fondi tal-EIB għandhom ikunu rigward riżultati. L-EIB għandu jagħmel ukoll evalwazzjonijiet tal-kost tal-benefits tal-proġetti ħalli bekk ikun hemm viabilità ekonomika u anki żvilupp sostenibbli. Konformi mal-talba ta' ikon ta' qabel li e IB għandha tagħmel fuq il-website għandu jagħmel fuq il-website tiegħu informazzjoni rilevanti dwar benefiċċji li ħadu eh, long terms u guarantees. Għandu jiġi specifikat u koll l-ammont ta' flus li kunu ħarġu f'setturi partikolari. Fl-aħħar naħsbu li l-finanzjament tal-EIB għandu jagħmel energy mix sustainably biex bekk ikollna uh, Eh, provvista diversa u b'supply chains affidabli. Naħdem ma'kom bisħieħ, grazzi. Grazzi, Sur Fox. Nidar li mawx aktar min ixtieq jitkellem u allura nħalli fidej Sur Martin, ir-rapporter. Grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja b'mod partikolari Sur Lambert li ħajħroċ issa tal-li ħa approċ daqshekk progressiv u se nipprova bisħieħ nakkomoda il-pożizzjoni tiegħek. Għandna problemi bil-enerġija bil nukleori, naturalment, Pero, għal kollegi l-oħra nejt illi għandhom jikonsidraw xqal is-sur Lambert. Jekk mhux se naħdmu flimkien biex nħarsu lej il-futur u ninjoraw x'sar qabel, sa naslu għal punt fej se jkollna fażi eh, aktar maġla biex ineħħu ċertu affarijiet. Bħalissa ma nix pozizjoni minnaħa tal-grupp tas soċjalisti u allura nixti najt illi għanna nsejħu laqa oħra biex niprofaw nsibu kemm jista' jkun kompromessi. Grazzi ħafna, grazzi Sur Martin. Mela, l-data ta' skadenza hija it-19 ta' settembru fl-ofsinar. Il-konsiderazzjoni tal- L-emendi issir fl-14 ta' Ottubru. Emmek nerġgħu nivvotaw għal dan, u mbagħad il-vot eh, fil-Kumitat tal-Budget isir fi 17 ta' Ottubru. Il-vot fil-plenarja trid jiġi konfermat. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda hija huwa l-AOB, mawx AOB, u allura nalqu il-laqa tal-lum hawnhekk biex infakkarkom il-laqa li ġejja issir nhar it-tnejn 16 ta' Settembru mit-tlieta ta' wara nofsinhar sa' 6 nofs ta' filgħaxija. Imbagħad il-laqa l-oħra tkun it-tlieta fi 17 ta' Settembru mid-9 ta' filgħodu sa' sa' nofsija u mbagħad mit-tlieta sa' 6 nofs. Grazzi lil kulħadd.